Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Lodwa tajba, signori. Iva, forsi mintkom xed tarfuni, um, għax um, uh, jina minix il-persuna li kontu għed t-istenna u jina emma sur fil-fat, uh, weħlet f- uh, u weħel f'dimostrazzjoni, ma naħsebx li ju kienet jiprotesta protesta Eh, ma nafx eh, jekku kienet qed jagħmel il-protesta, ma nafx fuq xiex kienet il-protesta iżda qalu li li weħle hemmhekk fil-karozza tiegħu. U eh, bekk naħseb li m'għandniex neħlu aħna fil-xogħol tagħna u u se nibdew fil-fatt bil-votazzjoni kif kien ippjanat. Mela, l-ewwel vot jekk jogħġbok fil-budget abbozzat numru 4 um, ehm, jekk joġbok? Eh, eh, Sidonja li ma tixtiqx titkellem orat mela issa se naddu għal vot għanna menda waħda biss l-emenda waħda favur dak favur jek joġbok Marraġ, da kontra? Grazzi, astenzjoniet? Mela, all right. Mela, issa rridu nivvotaw fuq il-verżjoni eh, mendata jew mhux emendata favur? Daw kontra? Emmin as? Astenzjonijiet? Tajjeb. Mela għaddit, sinjuri. Kienem ħamsa biss. Aħna favur. Ah, Sedonja, aħna favur? Iva kien eh, għamil zbal. Le, mwix kmini wis. Uh, Mela, il-punt li jmiss jek joġbok. Barbara Matera. Spiegaw li l-ewwel għandna neħdu il-rapport ta' Karl Haglund jekk joġbok. Għanna numru ta' emendi għonek. L-ewwel emenda u għal emenda wieħed mir-rapporter. Dan ġir tirat issa emenda seba mill-SND jek joġbok. Derek von dak favur jek jogħġbok. Grazzi. Mela kontra. Astenzjonijiet. Mela għanna maġġorenza kbira favur. Umbat għanna emendi 8 sa 23. Eh, Nistan nistaw nivotaw li jom kolla fl-imkien għaw xaħat kontra. le, Iva, xtaq titkellem? Mela għanna kwissjoni ta' kompromess fej um, il-kelim jgħid orajt uh, kien zbal. Fi fat ħafna zbalji llum. Skużawni, il-dokument ġi stampat qabel ma, ma wasanna aħna. 8 sa 23 dak favur, dak kontra, astensjonijiet. Um, miċħuda. Mela dawk ta' wara jaqgħu wkoll. Emenda numru 2 fil-premessa 14 ta' favur kontra astenzjonijiet astenzjoni waħda nija biss kulħadd kien favur kompromess wieħed jikjoġbok mir-rapporter dawna favur ta' kontra Wieħed astenzjonijiet jikjoġbok? Għaddit. Emenda 24 fil-premessa 16. Eh, skużawni, um, dana kien inkluż ukoll. L-emenda 26 favur? Kontra? Astenzjonijiet? Għaddit. Ġurat. 27 u 28 huma identiċi. favur? Kontra? Astenzjonijiet? Astenzjoni waħda biss li eh, ġiet meluba. Mbagħad il-ħamsa sa premessa 18 favur? kontra, assenzjonijiet, għaddit unanimament. Emenda 29, favur, kontra, astenzjonijiet, emma astenzjoni wahda, nija biz. Uh, eh, 30 favur, kontra, astenzjonijiet ħadd. Eh, Dika ġiet eh, meluba, meċħuda il-emenda 31 favur kontra. Astenzjonijiet, ħadd. Għaddit emenda 32 favur kontra. Astenzjoni. Astenzjonijiet. Maddiċ. L-emenda 33 favur kontra Astenzjoniet? Astenzjoni waħda nija biss. Għaddit l-emenda 34 favur kontra Astenzjoniet? Astenzjoni waħda nija biss um, maddiċ. Uh, uh, Ma l-animament. Issa, l-emenda 35. Favur? Kontra? Astenzjonijiet? Astenzjoni waħda biss. Kulħadd ehm, qabel għaddit l-emenda 36. Favur? Kontra? Astenzjonijiet? Ħadd ehm, ġiet eh, miċħuda anonimament 37 kontra Assenzjonijiet? Maddiċ unanimament ukoll il-votazzjoni finali issa dwar l-opinjoni kollha kif ġiet amendata favur? Kontra? Astenzjonijiet? Astenzjoni waħda, kulħadd kien favur, prosit kal. Mela, il-rapport ta' Barbara, jek joġbok. Mela, Hemm żewġ każijiet li eh, nisa nivvotaw għalihom, it-tielet każ ma nistgħux nivvotaw għaliha għalih għalissa. Għaluli, issa se neħduhom fordni l-ewwel net nixtieq nisimha relaturi kjoġbok. Għandek il-kelma. Signor President, fil-laqa tal-budget jiena ippreżentajt it-tlet każijiet daneze il-teddesko u anki il-, il, il il-kas Ġermaniż u hemm il-kas tal-Portugal. Fuq il renault se nipposponu qed nitkellmu fuq il-Fond ta' Ewropew ta' Globalizzazzjoni l-ikbar ammonti eh, ġifiri biex nejnu iktar minn 3000 persuna, ġifiri nitkellmu fuq erba, iktar minn 24 miljon ta' euro. Um, edin nipposponu dan il-vot għax edin nistennew xie affarijiet jiġu ċera ta' minnaħa ta' Reno. Nishtaqt ngħidilkom li il-vot li se jkollna fi Strasberg il-ħamis li ġejġ matul il-plenarja eh, se jkun importanti ħafna meta nivutaw fuq il-dan il-futur ta' dan il-font eh, tajjeb għalek li nelbu il-problemi li l-tajna maħwa ta' kena l rezoluzzjoni ta' eh, li resqet il-Sinjura Beres u nisperaw li fil-plenarja jkonna vot tajjeb b'saħħtu grazzi. Wir müssen jetzt über drei Fälle abstimmen. Grazzi ħafna mela għanna tlet eh, kazijiet li eh, s-sani votaw għalihom il-Tatanizi, il-ġermanizi u il portugiz Iżda se nibdew bil-każ tal-Danizi li għanna mendi hemmhekk se se nħarsu l-lejhom er, l-emenda numru 2 dak favur jekk kontra astenzjonijiet sitt voti kontra għaddit, signori. L-emenda tlieta, favur. Kontra. Sitta. Sitta kontra għaddit. L-emenda erba, favur. Kontra. Seba kontra għaddit. Skużani se kolli nsaqsi għal-astenzjonijiet eh, ovvjament u koll. Emenda ħamsa, favur, kontra. Kulħadd naħseb kontra. Astenzjonijiet? Le. Mela kulħadd kien kontra. L-emenda sitta mela. Favur? sitta favur kontra iżjed minn sitta. Astenzjonijiet? Astenzjoni waħda. Maddiċ. Emenda seba? Favur? Kontra? Kulħadd. Astenzjonijiet? Kulħadd kontra. L-emenda wieħed favur? kontra astenzjonijiet favur eh, ħamsa uh, favur kulħadd kontra mela m'għaddiġ. Fuq il eh, kollox kif emendat favur kontra Astenzjonijiet, żewġ astenzjonijiet, għaddit. Prosit il-Babra, Iżda għaddejna t tlita kolla darba waħda biss issa il-kas il ġermanis għanna zewċ emendi l-emenda numru 2 favur. Sitta kontra Iżjed minn sitta astenzjonijiet, astenzjoni wahda, sitt eh, voti favur, kulħadd kontra, maddiġ. L-emenda numru wieħed, favur, kontra, astenzjonijiet, sitta favur, kulħadd kontra, maddiġ. Bericht L-aħħar vot nivutaw fuq ir-rapport kollu favur kontra tlieta tlieta kontra astensjonijiet tnej tlieta kontra żewġ astensjonijiet il-bqija favur mela ir-rapport jaddi. Issa għandna il-kas tal-Portugal ma' l-ebda emenda għalhekk naraw nadottawx il-proposta ta' Barbara favur, kontra, astensjoni. Erba astensjonijiet vot wieħed kontra u tgħaddi Barbara għal dawn it-tlet każijiet nifraħlek jiena. Mhm. Nun haben wir die Transfers abzustimmen.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 trasferiment numru 22 ma nix se nifutaw għalika. issa. Għax dan għandu xie qasam għal kasta Reno, Renault, il-kas Franċiż, u bekk eh, dan għandu pendenti u rrid issa trasferiment eh, numru transfer numru 25, Sidonia favur, l-oħrajn emmiżiet favur, kontra, Eh, vot wieħed biss kontra astenzjonijiet? Ħadd. Vot wieħed kontra għaddit. Il-trasferiment numru 26. Sidonia eh, favur, favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maħat. Mela, vot wieħed kontra għaddit. Il-27 issa. Dan huwa l vot li se neħdu llum. Sidonja favur, Iva. Għal xi ħadd ieħor favur. Kontra. Vot wieħed kontra astenzjonijiet. Mawx astenzjonijiet għaddiet. Issa se nagħti l-kelma il-, -kelma, il iċ-ċer lill-President li rnexxielu jasal hawnhekk. Grazzi ħafna, nitlobkom tiskużawni fil-toroq ta' Brussel kien hemm ħafna protesti u jiena kont ġej minnaħa tal- l-istazzjon tal-ferrovija mela baqalna nivvotaw fuq numru ta' trasferimenti l-ewwel nibdew bil-trasferiment numru 23 Sidonja taqbel? Għanara min jaqbel minna ħatakom. Grazzi, kontra. Vot wieħed kontra, m'għandix astensjonijiet mela. Tajjeb, issa trasferent numru 30. Em, Sidonia Kjoġbok. Favur. Kontra. Astensjoni. Dan u kol jaddi. 32 fuq is-sepol. Favur kontra jaddu kol 33 rapporter qed jgħid li huwa favur, minu favur, kontra, grazzi, astensjonijiet. Jaddi. il ħamsa u 30 rapporter jaqbel, favur, kontra, astensjoni dan u kol jaddi. Issa voti oħrajn dwar trasferimenti għal budget stansit istituzzjoni oħra Helga Trupel jar rapporter ma nitlubkom li niposponu dan il-vot għax bħalissa hawn laqa ta' konċiljazzjoni ġifri delegazzjoni tal-Bjuħo u delegazzjoni tal-Parlament fu l-abbozz ta', ta budget ta' sena diħla u Helga hija rapporter u edha għal din il-laqa għalhekk mhix qiegħda magħna u nivutaw fuq dan iktar tard meta tasal. Issa. Nistgħu mal-ewwel Naddu biex nistudjaw ftit Donc, euh, euh, le, je vous propose de passer au... Immorru għal punt numru 7. Reimer Böger ijat maħna. Ġifiri, il-punt dwar in negozjati tal-qafas finanzjarju multijanwali għas-snin 2014-2020 Jean-Luc għalli li ma jistax ikun magħna llum. U għalhekk niċċekkja ma' Reimer Berger ja biex nitina aktar informazzjoni jekk għandu. Nixtieq fakkarkom ngħidilkom li Kenna l-ewwel bdil ta' idejat bejnietna skont il-proċeduri il-ġodda li ġew aċċettati mill-Presidenza tal-Polonja, implementati wkoll il presidenza ġifieri bdil ta' ftemi qabel il-Kunsil tal affari Ġenerali. U din il-laqa saret fit-12 ta' settembru Dekinar il-parlament flimkien matrijaw kellu delegazzjoni provizorja ċifiri il-President tal-Kumitat tal-Budget, il-Sinjura Xur u anki rapporter principali tana Reimer Bögel. Minn dakinar il-konferenza ħarġet l-aħbar li kien eminenti li din tiddeċidi eżattament minn min kienet se tkun magħmula din id-delegazzjoni, ma rrid nedilkom li sfejna fin sissa għaddu ma ġara xejn, ma nafux min se jkun membru ta' din il-delegazzjoni. Imma, mm, konta sustanza fuq il-kalendarju dati li għanna u dimna għal laqat li jmiss, laqat ma trio ġifri għannom tal-Konsil tal-Affarijiet Ġenerali, mux se jkunem laqa f'Ottubru peress li matul Ottubru il-numru il-numru tal laqa tal-affarijiet tal-Kumitat tal-Kunsil Affarijiet Barranin kollha ma dedikati għal preparamenti tas-summit. Imma f'Novembru u Deċembru il laqa ta' eh, dan il-Kunsil se jifukaw fuq il-qafas finanzjarju multianwali ċifri se jkunem laqat biex nitkelmu fuq il-linji ta' politika prinċipali, tnej prinċipali ġifiri il-politika ta' koezjoni u dik tal-agrikoltura. Um, dak novembru, u um f f'Diċembru se jkunem table round fuq il mizur li jinkunu nistaw nieħdu. Fil-frattemp, fil-20 ottubru, ġifiri apparti negozjati biex nwessaw id-debattitu se jkun hemm konferenza Ewropea dwar il-finanzi kif konna poġġejna fil-rapport Garriga u li ġi adottat u kol fil-plenarja tal-parlament wara u kol l-internet ta' eh, Sinjura Xur se jkunu mitħla l-Parlamenti Nazzjonali, istituzzjonijiet Ewropej fost l-oħrajn. U bħalissa għaddejjin laqat fuq livell loli bejn il-Presidenza, il-Parlament Ewropew u anke l-Kummissjoni. Milli jider u ovvjament meta jkolli konferma jina naddi l-informazzjoni il-membri ta' dan il-kumitat tal baġit li jisna qegħdin ngħidu li se jkun hemm xi 80 membru tal-Parlamenti Nazzjonali għax hemm xi 40 assembleja parlamentari fil-27 stat membru u għalhekk il-Parlament Ewropej jkun jista' jitlob ukoll li jkun rappreżentat permezz ta' 40 deputat Ewropew Ovvjament dawn negozjati mhux kompitu tiegħi. Qed l-informazzjoni li għandi jien stess sissa, imma nżomkom aġġornati. Tajjeb wis issa. Meta nitkellmu fuq il-proċedura ta' dan il- afas finanzjali multianwali. Rainer, forsi tista' tina ftit iktar informazzjoni. Grazzi ħafna, President. Jiena naħseb li sekretarjat li l-kollegi jirċevaw deġa il sekretarjat l-informazzjoni li qed niddiskutu dan sar fit-12 ta' Settembru. Kien hemm ukoll briefing dwar anki l-istruttura tal-budget u l-flessibilità tiegħu. Forsi ta' min semmi f'dan l-istadju li Ovvjament nkunu nistgħu nisperaw li l-presidenzi li jiġu wara ġifieri dik ta' Danimarka u ta' Ċipru ikomplu eh, minn fejn ħajkunu ħallow il-presidenza eh, tal- Polonia ovvjament kien hemm desiderata tal-Parlament Ewropew mhux l-istati membri kollha jaqblu, imma iktar ma eh, jisnu negozjati iktar u iktar ikollhom importanza dawn il-laqat ta' qabel preliminari, jiġifieri qabel il-laqat fil-Kunsill qabel id-debriefing. Dan juri kemm eh, kemm importanti li mill-Kumitat xor ġi nata dan il-mandat u li ġi konfermat mill-plenarja dwar pożizzjoni tal-Parlament parlament biex eh, mhux biss aħna jkollna pożizzjoni li nirraġixxu wara li jkunu bdew l-affarijiet. Naħseb li ehm, din hija verament ħaġa pożittiva. Eh, wara l-konferenza mill-lider il-presidenzi ta' Danimarka u ta' ċipru se jkomplu b'dawn il-laqat. L-ewwel laqgħa se tkun l-politika strutturali u l-agrikolturi mbagħad f'Diċembri ir-riżorsi propji. Dan ifisser li l-affarijiet qegħdin eh, kull ma jmorru jikomplikaw ruhum ma jekk irridu nkunu realistiċi nafu li meta negozjati l-iktar diffiċli jaslu meta nkunu qegħdin naħdmu mal-Kunsill biex nippreżentaw il-Parlament bi proposta diċenti se nkunu dependenti fuq il-konsiderazzjoni li m'għandhomx dawk li huma non budget. Ħan nipprova nispjega l-affarijiet u imma nkun dirett. Hemm bżonn ikonna ftit iktar parteċipazzjoni minna tal-Parlamenta Nazzjonali eh, fuq dan is-suġġett għax hawnhekk nafu li hemm ċertu firdiet Imma jekk l-affarijiet imorru għallar, se jkollna biċċa xogħol diffiċli ħafna qudiemna. Hemm bżonn li l-okkażjonijiet li qed ittina l-Presidenza tal-Polonja hemm bżonn nisfruttawhom. U meta hawnhekk aħna kunu deċidejna fuq l-istruttura ħarija, nkunu nistgħu noqogħdu ftit nkunu ftit iktar rilassati biex niddeċiedu fuq dawn il-laqat u anke l-istrateġiji li nkunu donattu dawn mal-Kunsill. Forsi punt ieħor mill-perspettiva tal-Kumitat tal-Budget se jkun hemm punt li se jkun importanti ħafna. Ġifiri, kif nistgħu aħna nkomplu f'dan il-Parlament Ewropew biex noħolqu din ir-rabta bejn il-qafas finanzjarju multjanwali u dak li kun għaddejt mod parallelu ġifiri minn dak li jkun ħireċ mill-programm leġislattiv imħabba riċerka, fondi strutturali l-agrikoltura, dawn is-suġġetti se jiġu se jkunu iktar importanti fil-Parlament, iktar ma nollu l-ammonti, iktar se jkun hemm affarijiet komplikati. Imma anki il-kontenut se jkun forti iktar kumpless u il-Parlament rrit ikun ippreparat għal dan. Għax konna suġġetti fejn aħna nkunu rridu wkoll niddeċidu fil-kuntest fil kuntest fil tal koġġetti deċiżjoni. Grazzi ħafna, Rajme. Iva, mill-kuntatti li kellna dan l-aħħar mal-Presidenza tal-Polonja mal-Prem Ministru tal-Polonja, Sudakovic, anki l-Ministru tal-Affarijiet Barranin, is-Sur Dominiku Koll li huwa l-Ministru responsabbli għal-Budget. L-impressjoni li ħadna minn dawn il-kuntatti hija li l-Presidenza tal-Polonja mhix qed tinkwieta biex tibda il-negozjati għax bħalissa f'pajjiżhom għaddejja wkoll kampanja elettorali, ġifri ma tantx qishom għandhom xi għaġla biex jagħmlu negozjati l ideja hija li niltaqa' madwar mejda nibdlu il-femiet mbagħad in negozjati jibdow matul il-presidenza ta' Danimarka. Kem fil- eh, kunsil kif eh, imma hawnhekk Eh, għanna problem oħra nafu li kienem mill-elezzjonijiet da Danimarka u eh, se jkun hemm koalizzjoni gvern ġdid fid-Danimarka dan kollox se jieħu żmien u se jaddotta l-proposta tiegħu ehm, anki dwar il-presidenza. Iridu jidu responsabilità tal-presidenza ma dawn matul dawn is-sitju li importanti aħna li f'kuntat mal-reprezentazzjoni permanenti tal Danimarka. Issa ilna namlu dan kalla aħħar ġimal, biex naraw li se jkun hemm kontinwità anki met peress li nbidel il-gvern hemmhekk imma ifisser li n-negozjati mhux se jibdew għalissa naħseb biss fil-bidu ta' sena diħla jibdo, jibdew. Kif qal Rajme, imma fil-frattemp il-Kummissjoni Ewropea tkun resqet il-maġġoranza tal-bażi leġislattivi tal-linji ta' politika li se jkunu finanzjati f'din il-perjodu ġifri bejn 2014-2020 l-agrikoltura, politika ta' koezjoni u linji ta' politika importanti l-oħra. Dan ifisser li jista' jkollna stampa pjuttost ċara tal-linji ta' politika ġodda li se jkunu mm, eh, suġġeriti anki minħabba l-proċess leġislativ normali u l-konsekwenzi tal-budget. Nishti nejdilkom li l-koordinatur tal-grupp tal-IPP tilef is-sidġu. Din mhux ħaġa sabiħa, imma mill-lider sibna l-kaptu tal-problema. Grazzi ħafna. Anna għandek xi kumment? Iva, l-għonnet nirringrazzja lil kollega l-informazzjoni li tagħna peress li jiena mill-partit tal-oppożizzjoni tad Danimarka nista' ngħid li l-oppożizzjoni l-ġdida laħqet ftejim mm, man numru ta' partiti fil-koalizjoni sabiex ikun hemm ċertu kontinuità biex nkunu nistgħu nkomplu. Imma Ovvjament se nidħlu fid-dettal fil-sena matul is-sena d-dieħla fuq il-fondi strutturali qabel niddeċidu. Aħna nafu u li fl-aħħar mill-aħħar se jkun hemm il-kapijiet tal-istat li se jiddiskutu ma' Sur Rompoy. Ma rridux ninsow dan, iridu nippreparaw il-wieħna biex niżguraw li nkunu wkoll parti minn negozjati. Nipreparaw nippreparaw dan l-istadju tajjeb u kol meta naraw kem sej umu il-linji ta' politika eh, differenti ridu nizguraw li ma jkunx hemm ħafna sparpaljar anki f'dan l-istadju ġifri meta nkunu qegħdin niltaqgħu mal-istati membri u kulħadd ikun qed jipprova jara kif se jirkupja jirkupra xi flejjes lura ġo pajjiżu. Iva grazzi ħafna għan. Jekk qed nifhem tajjeb, is-Sinjura Tony Schmidt se tkun il-Prim Ministru tad Danimarka ġdida u xekk hija kollega tagħna wkoll ġifiri kienet parti mill-grupp soċjalista u kienet membru ħadet ħafna semati fil-Konvenzjoni għal futur tal-Ewropa. Iġifiri, hija mitla tax xogħol li namlu hawnhekk ġifiri naħseb jiena l gvern il-ġdid. U ta' Danimarka se jkun iħaddan l-ispirtu Ewropew. Tajjeb wis, nirringrazzjakom mela nixtieq li nalqu dan il-punt, ovvjament li huwa punt ta' informazzjoni, imma fil-frattemp ġiet waslet Helga, kella x'tagħmel Helga matul il laqgħa tal-konċiljazzjoni ma waslet. U għalhekk forsi jekk inti lesta nistgħu naddu għal vot dwar it-trasferimenti għandek xi trasferimenti li minna tiegħek. għan nitkellmu fuq il-budget eh, tal-Kummissjoni, il-rapport ta' Sidonia, u għandna tleta bozzi ta' trasferimenti dwar l-istituzzjonijiet oħra. Naħseb il-koordinaturi l-oħrajn, membri ta' delegazzjoni, u kol waslu u naħseb li nistaw issa nivvutaw dawn it-trasferimenti għalek. Meta intom tkunu lesti nistaw naddu għal-vot, grazzi. Donc il y a le, le, le comité des régions euh, et d'une part et d'autre part la Cour des comptes. Għanna wkoll il-orti il, tal-awdituri. Grazzi ħafna fuq l-trasferiment. trasferiment Dan huwa għal dwar l-informazzjoni li eh, għaddit inna mill-Kumitat ta' Reġjuni. Il-reklutaċ ħoloq ħafna spejjes għal vjaġġar u l-allowances. Għalhekk il-Kumitat ta' Reġjuni tixtieq titrasferiċi 25,000 euros mill-budget line tal- traineeships għal budget line miscellaneous expenditure imħabba reklutat xiena mandi lebda oġġezzjoni u nitlobkom li ma jkolkom xukol. Grazzi ħafna. Min jaqbel ma dan it-trasferiment minu kontra astensjonijiet dan it-trasferiment jaddi. It-trasferiment u kol tal-orti tal-awdituri li mis. Grazzi ħafna għanna żewġ trasferimenti tal-orti tal-awdituri din tixtieq trasferċi 60,000 eh, euro mill eh, linja għall l-uffiċjali temporani għall linja oħra tal-istaff. Qed jiġġustifikaw dan billi jgħidu li l-qorti għandha bżonn tradutturi esterni oħra għax li għandhom magħhom tal-post dan l-aħħar qed jiġu imħarġa biex isiru awdituri. Anki jekk forsi jista' jkollna xi dubji fuq dan, jiena ma nimmaġinax li din għandha tkun xi problema lina. It-tieni trasferiment huwa rinforzar tal-budget line tal-orti għall-esperti esterni ġifri għall-ammont ta' 2000 ta' 20.000 euro. <clears throat> qed nitkellmu wkoll fuq il-gazzett uffiċjali m'għandniex ikollna problemi jew xi oġġezzjoni fuq dawn iż-żewġ trasferimenti. Grazzi. Merci. Vous nous proposez de voter sur les deux à la fois votaw fuq it-tnejn flimkien favur li qed tipproponi rapporter, grazzi kontra persuna waħda biss, astenzjonijiet le mela t tnejn jgħaddu. Mela, trasferimenti għalaqnijom mill-li jider memx iktar votazzjoni, imma Helga, nishtiq jina li jitkompli titkellem inti biex tippreżentana l-punt numru 6 tal-agenda tagħna li huwa la bozz ta' budget dwar il-protezzjoni ta' data u s-supervisor anki ġifiet nitkellmu fuq li eas Helga, Ekjoġbok tista, ti prezentanna dan la bots. Jina naf li inti kontet tamel numru ta' kontatti. U nixti li inti tejdina kif taħseba inti f'dan l-istadju. Grazie għafna, signora rapporter. Merci, Monsieur le Président. I already made my points clear. Diġa ċarajt il-punti tijaj fl-axħar laqa tal-budget fuq il- EDPS, il-Supervisur tal-Protezzjoni tad-Data rapow, u l-budget tiegħu naħseb li hemm punti eh, żgħar li jistgħu jiġu indirizzati fil-abbozz ta' budget ta' emendi u barra minn hekk ma naħsibx li hemm ħtieġa li torbotna biex bekk ikun hemm modifiki tal-EDPS diġà mill-2011. Dan ifisser li jena insostni l-pożizzjoni tiegħi biex nagħmluha mal-budget li jmiss iżda mhux nagħmluha issa bil-budget ta' emendi. Jekk intom interessati nista' ntikom aktar tarif fuq dan il-punt. Dwar il-parti tal-EEAS tal servistazzjoni Stazzjoni Esterna m'għandix eh, problemi li nbidlu l-postijiet temporani f'postijiet permanenti iżda għandi problema dwar l-organizzazzjoni mill-ġdid għal pjan ta' stabilizzazzjoni għal postijiet ta' livell oli fil-kariga. Ma nafx għala jista' jkun hemm reshuffling u nista' nikkonkludi li m'hemmx raġunijiet għala noħorġu għal reshuffling fil-rigward li EAS. Li nista' niċċetta minnaħa l-oħra huwa li s servistazzjoni esterna bħala istituzzjoni ġdida għada fażi li tagħmel adattamenti għal pjanar inizjali tiegħu biex tippromovi l-viżjoni tagħha, iżda din mhux biżejjed biex taġġistifika il-trasformazzjoni minn karigi temporani għal karigi permanenti għal karigi li huma li. Aħna qed naħdmu fl-imkien ma' fuq l-istess qafas tal-proċedura budgetarja tal-2012 u l-Kunsill fissa l-pożizzjoni tiegħu u adotta l-abbozz ta' budget ta' emendi kif ġi propost. Jiena bajt sorpriża għaliex f'ambiti ta' politika oħrajn il-Kunsill adotta approċċ ibes ħafna u prova jifranka fejn jista' jkun. Għandi diffikultajiet li nifhem il-loġika wara minnaħa li naqsu lajnuna għall ikel għall-ifqar Ewropej, iżda minnaħa l-oħra mbagħad noħolqu karigi għoljin u postijiet apposta għal ħafna uffiċjali pubbliċi fl-istituzzjonijiet Ewropej. Jina konċa li rridu nħajju ruħna għal sena ta' kompromess u naħseb li għażla partikolari tkun li l-EAS e tiskludi il-kalkolu ta' terz tal-personal tagħhom u dan irid jiġi mill-istati membri. U dan ma mal esperti nazzjonali, dan ifisser li naqsu l-karigi għoljin li jider li qed jittieħdu mill-istati membri. Il-verżjoni ġdida ta' rapportija dbatet dan l-aħħar biss u għalek nissuġerixi nipposponu l-iskadenza l-emendi sal-11 ta' settembru sa' 11 ta' fil-ħodu. Jekk ti permette, President. Grazzi ħafna l-proposta ta' rapporteur hija ċara ħafna nisimaw Sir Vogan. Yeah, thank you, Chair. Uh, very... Iva, grazie President, malar malar. Il-kollega tiegħi Roberto Gualtieri kellu ħafna tħassib fuq dan il-punti u bat email u koll l-Sinjura Truppel fuq dawk il-punti u rċevejt email ieħor mis-Sur Gualtieri li jider li hemm tweġibiet għal tħassib tiegħu. Kien hemm kwistjonijiet tal-kwoti li qbilna magħhom u aħna nmerridux ikunu riġidi wis, għax nafu li ġusterzi ġejjin mill-istituzzjonijiet Ewropej u terz tal-personal ġej mill-istati membri. Iżda rridu nduru madwar mejda naraw x'inhuma l-perċentwali u forsi dan mhux il-każ wara kollox. Iżda hemm tħassib ieħor li minnaħa tar-rapporter u naħseb li nistgħu napoġġaw il-posponiment tal-iskadenza l-emendi. Grazie ħafna. Iva, naħseb li dinja proposta raġonevoli ħafna wara li smajna l-argumenti li tatna rapporter. Ġifri, jek mawx kommenti oħra, nixti niproponi li l-iskadenza namluwa għall-emendi għal 27 ta' settembru tina ġimma zejda u nistaw aħna naraw eżattament se tkun il-pożizzjoni tagħna peress li rapporter għandha riservi tagħha wara li l-Kunsill u l-Komissjoni għamlu l-ewwel dawn il-proposti. Grazzi ħafna. Nirringrazzjakom naħseb nistgħu inkomplu bl-aġenda tagħna u ndur issa lejn sur ferm li huwa rapporter dwar il-revizjoni tal-politika Ewropea tal-ġirien u nixtieq li s-sajtina daqsxejn rapport tiegħu. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, President. Palma tistgħu taraw fid-dokumenti tagħkom hemm bozz ta' opinjoni mill-Kumitat Afet u dan sar mod konġunt ma' rapporters responsabbli għal eh, ġirin tal-vant u l-ġirin tal nofsenar u dan għandu xieqsam ma' riforma tal-istrument tal-vicinat. Eh, U issa rridna naraw il-Kummissjoni ser tagħmel fil ġajjini Nafu li hija kwistjoni komplikata ħafna, għandha aspetti jaħarqu ħafna li diġà trattajna sa ċertu punt permezz ta' trasferimenti fl-2011. Għanna diskussjoni li ser ikonna fir-rigward il-budget tal-2012. Iżda t-tibdiliet tal-istrument fih nifsu hija kwistjoni fuq meda twila aktar ta' żmien. Aħna provajna niċċaraw fl-opinjoni tagħna mill-Kumitat tal-Baġit li nżommu ma l-aspetti ekonomiċi u budgetari tal-istrument, hemm ħafna aspetti politiċi wkoll iżda dawn huma kopperti mill-Kumitat Afet. Aħna nħossu importanti li fid-dawl ta' din l-opinjoni Il-politika tal-ġirin tagħna ma tistax titħares biss bħala għajnuna, hija politika importanti tas-sewwa l-Unjoni Ewropea għaliex għandha aspetta ekonomija, aspetta integrazzjoni li huma importanti ħafna u rridu nħarsu lejn affarijiet minn dawn il-punt di vista wkoll. Fir rigward il-raba paragrafu trattaw in-natura komplessa tal-proposti kollha li għandna madwar il-mejda sissa l-problema hija li l-Kunsill stqar fil-konklużjonijiet tiegħu ta' Ġunju li ma jridux jitrattaw l-aspetti fuq medda twila ta' żmien. Jiġifieri l-istrument tal-ġirien isir MFF. U għalina hija importanti ħafna li dak li nagħmlu issa jiġi inkluż ukoll fuq perspettiva aktar twila ta' żmien biex bekk ninkun nistgħu nintegraw dak li diġà sar pala xogħol bħala strument importanti għall-2011 u 2012 bl-aspetti wkoll fuq medda twila ta' żmien mal-politika tal-ġirien ukoll u l-qafas finanzjarju. Rridu nkunu kritiċi wkoll fuq nfusna. Xkonna t-nitrattaw għal din is-sitwazzjoni fil-Afrika ta' fuq, fil-Mediterran, fil-Dinja Arbija, l-bosta bosta snin u investejna ħafna flejjes kemm fil-frontieri bħalissa biex nżommu l-istrumenti li hemm bħalissa, eċetera, iżda x'kienu l-effetti wara kollox. Irridu nagħtu ħarsa lejn dan u aħna ħsibna li konna qed nappoġġaw il-binja ta' istituzzjoni demokratiċi iżda kull ma konna namlu għalli nappoġġaw id-dittaturi. U dan huwa aspett eh, estremament importanti li rridu nitrattaw b'ajn kritika wkoll. Nafu li hemm li qed strument b'ħafna aspetti, l-iżvilupp ekonomiku, iżda anke wkoll l-iżvilupp demokratiku, l bini tal-gvern, l-twaqif ta' demokrazija, eċetera. Għalhekk irridu nkunu kritiċi u tejbut l-istrumenti għal ġejjini. Huwa importanti wkoll li nkun nistgħu nikkoordinaw istrumenti differenti tal-Unjoni Ewropea iżda xi ftit minn dan irid jiġi mill-parti tal-budget tal-Kummissjoni. Iżda l-investimenti ekonomiċi l-aktar importanti qed isiru minn strumenti oħrajn bħal pereżempju l-EIB u l-BRD, eċetera. U għalhekk sabiex nagħmlu tajjeb, 100% nużaw l-potenzjal kollu tal dak li konna nagħmlu biex bekk ma jkunx hemm irdupjar tax-xogħol jew inkella nitlu fil-kompetenzi ta' xulxin u nqogħdu attenti u dan huwa importanti ħafna. Issa rridu naraw x'inhu ma' sogri biex nifukaw Eh, fuq dak li qed iseħħ fit-Tunezija, fil-Libja u l-Eġittu, fil-Rebbija Arbija, iżda għandna kwistjoni importanti wkoll li hija dik tal-Palestina li hija parti minn dan l-istrument ukoll u l-fondi għall-awtoritajiet Palestinjani. Nafu l-programm Anra tal-ġnus Maquda eh, jidħol f'dan l-ambitu wkoll u s'issa l-Kummissjoni kellhom l-idea li aħna rridu nkunu f'nistanajt forsi flok naraw samniħerna, forsi konna politika aktar kawta biex noqodu attenti biex kull sena fid-dibi tal-Kummissjoni inaqsu il-flejjes għal-Palestina u dan jagħmluh bil-bosta. Jamluh ban politiku b'intenzjoni politika biex jagħmlu pressjoni fuq donaturi oħrajn, pereżempju mill-pajjiżi Arab, jiena eh, nibża li din hija tattika li mhux ser taħdem għaliex tina perspettiva fuq medda qasira u issa żmien, pereżempju fl-awtoritajiet Palestinjani u l-awtoritajiet u l-fondi għal programmi għanra ta' żnus maquda u għalhekk nemmnu li tkun approċċ aktar fuq medda twila ta' żmien fuq dan. Imbagħad hemm il-kwistjoni bejn il-bilanċ bejn il-vant u n-nofsinhar. Hemm il-bilanċ tradizjonali li minnet jgħid żewġ terzi u terz għan-nofsinhar, iżda qatt ma nistgħu nkunu stretti għaliex irid jiġi adottat, irid jiġi mibdul minħabba dak li tiseħ skont iċ-ċirkostanzi, jinbidel ukoll skont il-prestazzjoni, il-kapaċità soċjali, eccetera. U hemm tħassib kbir kena l-Assembleja li għaddiet tal-Euronest fi Strasburgu u hemm tħassib kbir għal dawn il-pajjiżi tal-viċinat tal-Vant li l unjon Ewropea s tagħti l-attenzjoni donna l nofsinhar biss. Iżda hemm raġunijiet wara dan. Partikolarment għalihom hija għażla għal ġejjeni li forsi jisiru membri tal-Unjoni Ewropea jew inkella jidħlu f'xirabta iktar eh, mill-qrib mal-Unjoni Ewropea. Dan importanti wkoll u għalhekk qogħdu attenti bejn il-bilanċ bejn il-vant u nofsenar. Dak huwa punt ċert. Aħna suġġerejna wkoll li rridu nagħtu ħarsa lejn il-possibilitajiet li niftħu l-Aġenziji Ewropej u programmi Ewropej għal dawk il-pajjiżi terzi għal ċertu aspetti. Diġà semmejt il-koordinazzjoni u hemm sogru wkoll bħalissa li hemm ammonti kbar ta' proposti għal strumenti ġodda tal-Unjoni Ewropea, għajnuna pereżempju għal rebbija arbija, fuq kollox l-ekonomija, l-bidja, il-politika reġjonali, demokrazija, l-NGOs, em ammonti kbar ta' dejad, iżda rridu attenti hawnhekk narblu l-affarijiet sew naraw li dak li tassew nagħmlu jkun fuq bażi soda u li jkollna kundizzjonalità xierqa biex bekk naraw li l-finanzjamenti Ewropej jintużaw l-għanijiet tajbin. Imbagħad eh, naslu għal punti aktar kontroversjali għaliex wieħed fuq ħamsa tal-programm suppost jiġi finanzjat minn flussi mill-ġdid mill-fondi tal-IB. Din l-idea li nużaw il-fondi ta' flussi minn ġdid mill ib ġiet blokkata minn numru ta' stati membri fil-Kunsill għal bosta snin u xorta l-proposta mill-Kummissjoni għada li l-wieħed fuq ħamsa tibqa' finanzjata b'dan il-mod. Dan ifisser li jekk l-istati membri ma jnaħħux l-blokk li għandhom fil-pożizzjoni tagħhom, aħna ħajkonna nuqqas kbir fil- eh, fil-program ta' finanzjament ħankonna nuqqas ta' 20% tal-fondi. U għalek aħna t-nimbuttaw biex tassow nużaw il-flussi mill-ġdid tal-finanzjamenti tal-EIB. Fl-aħħar, punt li naħseb huwa importanti ħafna huwa l-koordinazzjoni bejn l-Unjoni u l-Istati membri. Din kienet waħda mill-problemi l-kbar storikament fil-Afrika ta' fuq li numru tal-Istati membri għandhom il-kontatti storiċi, il-kontatti eh, li kollom magħhom skont interessi ekonomiċi mal-Libja, mill-Italja bil-Libja, Franza fit-Tunezija pereżempju, eċetera. U kien hemm nuqqas kbir ta' koordinazzjoni bejn dawk il-pajjiżi individwali, l-istati membri individwali, u l-azzjonijiet fl-Afrika ta' fuq u l-azzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. F'sitwazzjoni bħal din għandna bżonn aktar koordinazzjoni aħjar għall-anijiet politiċi u ekonomiċi. U hija importanti wkoll li l-wedid li għamilna kemm bħala Unjoni Ewropea kif ukoll bħal istati membri nżommu magħhom. Sfortunatament għandna storja ta' ħafna wedit kbar, iżda fl-aħħar mill-aħħar mil ma naddux għal-fatti u ma nżommux mal-wedit. U dan naddux jiseħ meta nkunu qed nitkellmu dwar il-politika tal-viċinat u l-rebbija arbija. Jiena nilqa l-proposti mill-membri għanna skadenza għall-emendi li hija nar 12 ta' Ottubru u għalek għafallilkom xieħin biex toħorġu b'xi emendi. Grazzi. Siguran c'était très clair. Kont ċar ħafna sur Aħtong, sa nixtieq jitkellem. Met name erg blij met opmerkingen van mijn collega. Grazie president, jena kontent ħafna nisma l-kommenti mis-sur Farim li għanna bżonu kunu kritiċi fuq nafusna li fl-axħar snin moddija kien hemm ħafna flejjes li jingħaddew biex nappoġġaw reġimi ta' dittatorjat fl-Afrika ta' fuq speċjalment. U sodisfat li qed nara li żviluppi demokratiċi li għaddejn bħalissa huma tajbin, però ma nix ċert jekk ir-reġims il-ġodda fid-dinja rbija ser jgħinu. Qed nisma' ħafna għalla u akbar, eh, ħafna għajat fit toro u minn iċċert jekk il-flejjes eżattament għandhom ximorru emmek biex jintefqu għal dawk l-anijiet. Naħseb li l-lajnuna budgetarja hija tajba, iżda meta nitkellmu dwar l-iżvilupp għal dawn il-pajjiżi, din għandha tkun responsabilità fuq spallejn dawk il-pajjiżi l-ewwel qabel kollox. C'est une remarque très juste, cher collègue. Ivan, dek raġun biex tbieħ, kollega. L-onorevoli Anjensen. Well, I'd like to thank you, Aaron. Nishtiq nirringrazzjak, rapporter, għal prezentazzjoni ċara u konċiża tijak u rapport tajjeb ħafna. Nista' ngħid il-grupp tiegħi jista' jappoġġa l-approċċ tiegħek. Naħseb li hemm ħafna affarijiet fir-rapport iżda naħseb li huwa approċċ tajjeb ħafna. Is-Sur Hartong semma li forsi mhux daqshekk sempliċi li nappoġġaw ir-rebbija arbija u għatma ma kienet ċaġa sempliċi li naħdmu f'dawn il-pajjiżi. Niftakar mill-Fondazzjoni Ewropea Taħriġ fejn konna naħdmu biex niżviluppaw taħriġ fl-Eġittu pereżempju, fejn kellhom jitkellmu ma' 22 ministeru differenti u ma kienux permessi li eh, waqfu konferenzi. U meta titkellem għan nies tittoqgħod attent b'mod delikat ħafna kif tista' tiżviluppa l-edukazzjoni għaż-żgħażagħ biex tkun tista' tiżviluppa l-pajjiż u għalhekk naħseb li l-Unjoni Ewropea Provat tagħmel tajjeb f'dak li setat, provat tagħmel l-almu tagħha skont il kondizjoniet li kien hemm u ovvjament il-kondizzjonijiet jistgħu jkunu diffiċli fil u ukoll. Iżda naħseb li jerm għandu raġun li jisħaq li l-politika tal-viċinat għandha aspetti differenti u ħafna drabi għanda xtaqsam kwistjonijiet ta' interess kbir għall-Unjoni Ewropea In-nifisa. U ċertament nasab li għandu raġun meta jgħid li għandna bżonn aktar eh, aktar perspettiva l-rwol tal-Palestina meta niddeċidu kas b'kas u għandna bżonn programm. U ma nistawx naċċettaw li najdu li hemm instabilta politika li hija l-kawża biex bekk ma jkonniex qafa saħjar. Għalhekk nappoġġa dak li hemm fir-rapport ta' jirinfirm. Firm. Merci beaucoup, Anne. Monsieur Porta. Grazie ħafna, Anne, sur Portax. Eh, President. Grazie, President. Jien ukoll naqbel mal-parti kbira tal-punti li qajjem il-kollega Farm. Fuq kollox naqbel ma dak li qalet il-kollega Jensen fuq il-Palestina. Naqblu fuq kollox. Iżda għal rebija rbija għandi xi tħassib u ħansemmihomkom. Rridu nigarantixxu li żieda ta' finanzjamenti għall appoġġ u l-kooperazzjoni għall iżvilupp f'dawn il-pajjiżi rib il-Mediterran Rridu niżguraw li ma jkunux finanzjament li jmorru għaskapitu tal-Amerika tisfel per eżempju. U għalhekk rridu naraw eżatt l-istampa ġenerali, naraw il-kuntest kif ikun u meta naħsbu li hemm volumi kbar ta' finanzjamenti għal kooperazzjoni noqogħdu attenti. It-tieni tħassib tijaj? huwa marbut mal-rabta bejn l-impenji u l-ħlasijiet. Sa fejna fien L-impenni finanzjari jimxu skont il-kontratti li jkunu fisem l-istituzzjoniet parlamentari f'dawk il-pajizi fejn huma konċernati fejn fl-aħħar mill-aħħar jaslu dawn il-kontratti. U minħabba li ninsabu f'kuntest ta' rebbija, anki jekk issa wasanna kważi fil-ħarifa, fejn il-parlament il-ġodda f'dawn il-pajjiżi ħajġu eletti jew fit tmim ta' din is-sena jew is-sena d-dieħla, allura nistaqsi x'ser ikunu l-impatti, l-effetti fuq il-proċeduri kollha jekk inqisu wkoll il-kuntratti li l-Unjoni Ewropea qed tagħmel ma' dawn l-istati ġodda ta' bimbnija issa bid-demokrazija. Nistaqsi propju lil dan il-kumitat għaliex Nista' nifhem li jrid ikun li ħajkun hemm firda fil-wart il-kapaċità li nwaqfu kuntratti għal dak li għandu x'jaqsam maħlasijiet. L-aħħar eh, tħassib jiena naħseb li rridu qogħdu attenta ħafna, rridu naraw aħna stess kan nistgħu u fuq nanfusna kif l-Unjoni Ewropea appoġġat ħafna reġimi awtokratiċi wara kollox, iżda jekk nagħtu ħarsa lejn l-Eġittu pereżempju li differenza ta' Tunezija rifjutat l-osservaturi elettorali fl-elezzjonijiet li jmiss, pereżempju, fil-waqt li għandhom sistema elettorali fejn nofs il-parlament huwa elett fl-ewwel sistema ta' pass the post fl-ewwel round. Sakemm dak ikun il-każ, rridu naqstaqsu lil nfusna eżattament jekk ir-rabbija qarbija ix fil-proċess li tiġi konfiskata minn reġim militari wara kollox. Grazzi Sidonia. Jiena nixtieq nirringrazzja l-ewwel net lil Joran għall abbozz tajjeb ħafna għal dokument tajjeb li fl-opinjoni tiegħi jisħaq fuq l-ewwel fuq l-iktar punti importanti marbuta ma' l-istrumenti u revizjoni tiegħu fir rigward il-kuntest budgetari u l-aspetti budgetari. Musa noqgħod nitħol fil-diskussjonijiet li nemmen li għandhom jaqgħu fil-kumitat fidejn il-kumitat għafet u nixtieq nifok hawnhekk fuq kwistjonijiet budgetari. F'dak li qed tipproponi jaran jien jogħġobni ferm l-impatt tar-rebbija eh, arbija u x-xogħol tagħna fuq il-budget multi annuali bħala il-moment xira u tajjeb li nagħmlu reviżjoni tal-finanzjament tal-politika tal-viċinat. Dik hija soġa' pożittiva ħafna. Naħseb li rridu nifukaw propju fuq dan. Għandi xi rimarki ta' dettalji biss xi ħaġa li nemmen li rridu niddiskutu aktar fil-ġejjieni fuq il-budgetjar u l-programmar ta' assistenza l awtoritajiet palestinjani. U mill-punt di vista budgetarju, jiena kemm xi noqgħod attenta dejjem meta nallokaw ċertu fondi għal territorju partikolari jew stat partikolari jew beneficjarju partikolari dejjem ikun hemm il-problemi ma' dan. U nħoss li hija problematika wkoll jekk dan nagħmluh fih dan dan l-istrument. Jekk hemm ħtieġa u jiena ċert li l-Kumitat tafet ser jgħidilna x'inhu l-aspetti pożittivi u negattivi għal pożizzjoni li nallokaw ċertu ammonti ta' flus, forsi rridu naħwa barra mill-istrument ta' politika tal-bisinat. Dan punt li xtaqt namen, iżda kif huwa preżentat bħalissa nħoss li hija problematika ħafna fl-opinjoni tiegħi. Forsi jinqas ta' aspett budgetarju, iżda xi ħaġa li tħassibni u mhux se Pendrik peress li jiena mill ponolnja dejjem imħasba li l-attenzjoni tista' titnaħħa minn pajjiżi bħal l-Ukrajna u l belarus per pereżempju l-Belarus. U dawn il-pajjiżi għandhom problemi kbar ukoll bħal eżempju kwistjonijiet ta' demokrazija, mhix sigrid dan, u ovvjament jiena ma nkunx kuntenta jekk il-fokus tal fuq ir-rebija qarbija eh, tneħħi l-attenzjoni tagħna mill-Ukrajna u l-Belarus fejn xorta waħda temm il-problemi u forsi se qed jitkatru u għalhekk għandna nifukaw anke fuq dawn il-pajjiżi u f'dan il-kuntest nilqa il-punti tiegħek li jiffukaw fuq riviżjoni kritika tal-soċjetà ċivili u l-għanijiet ta' demokrazija f'dan ir-rigward. Qed nindirizzawhom moċira ta' tas-sew qed l-progress u qed norbtu l-finanzjamenti tagħna l progress ta' demokratizzazzjoni fil-pajjiżi tal-viċinat. Nala hawnhekk u naħseb li dak li tipproponi huwa tajjeb ħafna u tajtna stampa ġenerali tajba ħafna tal-problemi kurrenti. Grazie. Si Sidonia. Grazzi ħafna. Sidonia Sur Alfonzi. Grazzi ħafna. Sur President, l-ewwel net xtaqt jiena nringrazzja u nifraħ is-soċjalisti u s-Sur Farms tal-li għamlu eh, dan is suġġett pala rapport inizjattiva tajjeb li għedin diskutu dan is suġġett sustanza tiegħu għax ovvjament il-ġejjini tal-Ewropa jinsab eh, maqut ma dak tal-ġirin tiegħu fil-Balkani, nafu kemm huwa eh, kemm hija żona, kemm hija arja importanti u iktar ma naraw li l-ekonomija tad dinja tisvolġi, qed naraw li n-normi ta' ħajja, l-livell tal ajxien huwa ukoll fattur ta' kif se tiżviluppa l-Ewropa minnha fiha, kif tesporta l-prodotti tagħha, ġifieri importanti ħafna li aħna din il-politika insaħħuha. Għal grupp tagħna eh, aħna ngħidu li din il-politika terġa' tiġi organizzata mill-ġdid tkun iktar effiċjenti eh, u m'għandux ninsow il-Balkani naraw x'qed jiġri nkomplu naraw x'qed jiġri fil-Mediterran nafu l-problemi tal-immigrazzjoni, l-iżvilupp ekonomiku, anki eh, fatturi għandhom x'asma mal-ambjent, fatturi importantissimi meta wieħed iqishom ukoll fuq il-medda ta' żmien. Aħna nixtiequ li nidħlu wkoll fuq dimensjoni reġjonali ta' din il-politika tal-ġirien. Nixtiequ morru li lil minn dak li minn rapporteur għandna livelli differenti bejn il-bliet, bejn ir reġjuni nixtiequ li naraw li il-progress verament ikun jista' jkun ta' stoffa għal ġejjin ekonomiku ġejjini ta' demokrazija f'dan ir-reġjuni. U kol il-rwol tal-strateġiji makro-reġjonali f'din il-politika tal-ġirien. Niqafaw, hawn, ingrazzjak Sur President. Grazzi ħafna, kollega, Isur Bokosh. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Just. Uh... Grazie ħafna, Sir Chair. Um rimarka teknika waħda mija biss, ma nixtiex nidħol fil-politika. Nimmaġina eh, hemm eh, tipi differenti tal ta' għajnuna u ta' appoġġ u hemm eh, il-konsekwenzi budġetarji wkoll jien għandi problema bil-linja tal-budget bil-użu tal- tal-inflows tal-EIP. Dan mhuwiex xi ħaġa li tista' tippjanah jew tista' tassenjah bl-istess mod kif tagħmel ma' lajnuna għall-iżvilupp. Aħna nixtiequ li jkollna investimenti hemmhekk, iżda l-investimenti għandhom isiru għabbażi tal-profitabilità. Anki jekk li e IBs u l-bank banek huma banek għall-iżvilupp hemm politika ikolkom ikollhom politika ta' konsiderazzjonijiet li jridu jieħdu konsiderazzjoni. Iżda, minkejja da, li għabi hija istituzzjoni għalija, illi għandha turi um, ehm, return f'kwalunkwe investiment li tagħmel. Għalhekk huwa importanti ħafna li nirrispettaw id-differenza bħal din ma nasibx li għandha tiġi trattata bħal pereżempju l-appropriazzjonijiet li jinżammu li hemm act associations ma tistax tagħmel l-istess ħaġa b'investimenti li se tappoġġa investimenti ieħor. Jiena nista' naqbel ma dawk li jħossu li Illi din il-linja għandha tiġi eh, trattata mod differenti, speċjalment xi gvernijiet li ħassew hekk. Naħseb li għandna nżommu nota il paġna jew nota f'dan ir-rigward. Iżda m'għandniex ngħidu li din hija ħaġa li għandha teġa' tiġi investita fl-istess pajjiżi eh, tkun xi tkun is-sitwazzjoni. Grazzi ħafna. Għandi xi kummenti minn naħa tiegħi jekk tippermettuli kif għal Goran. Ovvjament aħna fl-ambjent tagħna qed naraw kemm l-affarijiet qed jitbidlu ta' malaj mhux biss fin-nofsinhar manki fil-vant se jkun hemm eh, summit tal Eastern Partnership dal-waqt u għada Forsi l assemblea Ġenerali tal-Ġus maquda se tieħu vot taddi għal vot fuq il-Palestina. Ovvjament nafu xaddej l-Eġittu fil-Libja, semmejtu intom dan kollu. Għalhekk naħseb li wasal iż-żmien biex naraw kif nistgħu forsi nadattaw l-istrumenti li għandna dispożizzjoni tagħna. Irridu nżomm d għajnina żewġ affarijiet l qed aħna l-Kumitat tal-Baċit kif qalet eh, Sidonia, aħna maħniex il-Kumitat tal-Affarijiet Barranin, għalhekk ir-rekomendazzjonijiet fuq l-għażliet politiċi, ovvjament mhux eh, eh, kompetenza tagħna, anke jekk aħna kollha nies tal-politika u nistgħu nesprimu l-opinjonijiet tagħna, imma noqogħdu attenti li ċertu apprezzament, l-apprezzament politiku, ovvjament għandu joħroġ mill-Kumitat tal-Affarijiet Barranin. Madonna kollu, il-Kumitat tal-Baġit se jkollu rwol importanti mħabba żewġ aspetti. L-ewwel nett. Eh, għax b'mod iktar ġenerali, dak li qed jiġri fil-pajjiżi Arab hija l-opportunità biex ikun hemm intervent verament Ewropew mod autentiku biex aħna wkoll imbidlu la il-politika umanitarja imma li għalkemm kienet Ewropea kien kienet forsi pjuttost post-koloniali edha jett niżen il-kliem peress li jiena ovvjament eh, niġi minn pajjiż li kien kolonizzatur. Imma meta n-nofsinhar tal-Mediterran pajjiżi tal-Afrika li kienu koll dominati minn eh, xi pajjiż Ewropew meta dawn il-pajjiżi jitlu f'governanza iktar demokratika li jistaw isiru kol siħba fuq l-istess keffa maħna, emmek l-Europa se jkolla l-opportunità li tittaftaħ skont ukoll l-ispirtu ta' dawn iż-żminijiet ta' s-seklu 21 biex ngħidlek. Għalhekk il-budget tagħna kif għal tajb rapporter se jkollu rwol importanti. L-ewwel nett ridu naraw niżguraw li l-għajnuniet li nkunu qegħdin naddu ikunu qegħdin jiġu użati tajjeb, kunu effiċjenti li dejjem mhux li nofqu kemm filħu, imma li nofqu b'mod għaqli. U ovvjament aħna għandna biżejjed esperjenza kemm fl-Unjoni meta kon qed niżviluppaw il-reġjuni vulnerabbli u l-inqas eh, favorevoli eh, bil-fondi ta' koeżjoni anki lilin mill-Ewropa. Jiġifieri fl-għajnuniet qabel is-sħubija, l-għajnuniet għal kooperazzjoni f'kontinenti oħrajn u għandna bizzejt esperjenza biex nkunu nafu x'tip ta' għajnuna tista' tiġi użata tajba mod għaqli. Umbat ovvjament aħna wkoll responsabbli għal fatt eh, nista' ngħid li forsi sfortuna, imma dan huwa xogħol tagħna. Irridu naraw kif se nagħmlu ċertu għażliet fuq ir-rapport ta' Francesca Balzani naraw kif Eh, se nippreżentaw il-kategorija numru 4 tal-abbozz tal-budget tal-2012, naraw li hemm numru ta' l-emendi wkoll joħorġu mill-lafet. Qed naraw li naslu iktar minn 500 miljun ta' euro il-fuq mill-livell li kellna. Għalhekk iridu naraw xazlit irridu nagħmlu biex skont il prioritajiet li għandna ovvjament ministru tal-budget f'kull f'kull pajjiż aħna naħdmu bl-istess mod irridu mhux biss li ma niġew ma nagħmlu għażliet għaqlin. Sur rapporter, għandek xi konklużjonijiet x'tagħmel? Yeah, just a few comments to Hemm xi kummenti biss um, nixtieq ngħid f'dak uh, li qal l-ewwel li Sur Hartang li jgħid li ma nix inkunu attivi hawnhekk għax jibżgħu li reġimi li jitilgħu huma Islamisti. Jiena naħseb li dan huwa argument fid-direzzjoni l-opposta għandna nkunu attivi inkella min se jkun attiv. Għawet li ma jirrispettawx id-demokrazija, il-kondizjoni tal-demokrazija u għalhekk importanti li aħna nkunu hemmhekk fil- fil-twaqif tal-istituzzjonijiet u anki fil-kondizjonijiet ekonomiċi f'dawn reġuni għalhekk naħseb li dana mhuwiex argument. Aħna maħniex hemmhekk biex nappoġġaw reġims aħna qegħdin hemm biex najnu biex nibnu l-istituzzjonijiet demokratiċi u biex ikollhom ekonomija vijabli. U għalhekk ehm, aħna għandna eh, attitudni wiesa ħafna fil-rigward tal-NGOs u mhux fil-rigward tar-reġim stess kif intqal ukoll hemm il-problemi ta' burokrazija u kif nistgħu naħlu mal-istituzzjonijiet li li eh, mhumiex imwaqfin eh, sew dettalji dwar aħna fejn ninsabu fil-gwar tal-ħlas, tal, tal impenji tagħna, jiena minix nikkommenta dwar dan. Forsi l-Kummissjoni għandha tirrispondi dawn il-mistoqsijiet għanna grupp ta' monitoraċ għal-Mediterran tisfel għonek fil-Parlament Ewropew u għanna rappresentanti tal-Unjoni Ewropea u kol. Kenna u kol um, rappresentanti um, tal-Unjoni Ewropea fit-Tunisija u għalek huwa għapossibli li najnu Iżda, speċjalment fil rigward tal-għajnuna umanitarja, fil rigward tal-aspetti fit-tul, għanna nibnu um, relazzjoni ġdida mal istituzzjonijiet il-ġodda, iżda naħseb hawnhekk eh, dawna kollha għandhom jittrattawhom il-Kummissjoni fil rigward tal tal li jiġu waqfa fil rigward ta' Sidonja issa. Naħseb li għandna niddiskutu dan il-punt mhux biss bħala diskussjoni fuq l-istrument ta' viċinanza, iżda anki fil-budget tal-2012 u anki eh, f'dan ir-rigward huwa ovvju f'rigward tal-bilanċ bejn il- bejn il eh, tisfel u l-vant storikament kien hemm dan il-bilanċ ta' żewġ terzi u terz iżda qatt ma ġie formalizzat. Mhuwiex formula li eh, inkitbet fid-dokumenti hija biss l-intenzjoni politika in ġenerali u iżda huwa importanti ħafna li aħna nżommu bilanċ biex il-politika tal-vinċinanza jkollha l-kredibilità fil-naħat tisfel kif ukoll fil-vant. Nasab li dak huwa importanti ħafna. Fil-għod ta' programmar tal-appoċ għall-Aġenzija għall-Awtorità Palestinjana naħseb li għandna nħarsu lejn it-teknika. Il-problema kienet li di dejjem intużat bħala eh, il-ħlasijiet mill-Unjoni Ewropea dejjem intużaw biex tagħmel pressjoni politika fuq il-ġnus maquda fuq l-istati l-oħra fuq l-Arab fej edna le maħniex se nżidu l-impenji tagħna qabel l-oħrajn. Iżda dina dejjem kienet tip ta' logħba u smajt il-possibilità li l-autorità palestinjana jkollha l-pjanar pjanar raġonevoli fl-attivitajiet tagħhom u ma jafux fil-fatt jekk jistaw xaħalsu il-paga tal-allema xar id-dieħel u hemm eluf ta' allema. Dawna qed imexxu stat, gvern, amministrazzjoni, isaqqat ma jafu għajr xiftit ta' ġemat qabel jekk se jkollhom il-biżejjed flus biex ħalsu il-pagi di mhix sitwazzjoni tajba, um, anki jekk hemm politika waraja. Għandna nifmu illi uh, irridu nippjanaw b'dan il-mod, uh, f'dan il-qasam, fil-rigward tal-appoġġ għall-NGOs, l soċjetà ċivili, eccetera. Dina, minn dejjem kien il problema l-Unjoni Ewropea, mill-banda l-waħda, il-Komissjoni ma triċ taħdem Eh, ma għajnu nit zar, ġifri 20 eh, ta' l-uf ta' euros, eh, trid taħdem mal-ħafna flus. Iżda huwa importanti ħafna raġunijiet demokratiċi li dawn l-organizzazzjonijiet iż-żgħar, l-NGOs pereżempju, jistgħu jiksbu appoġġ hemm ħafna kritiċi pereżempju fil-programm tal-IPA qatt ma tħadmet rigward tal-organizzazzjonijiet iż-żgħar. Naħseb li għandna nsibu soluzzjoni hawnhekk soluzzjoni li hija importanti peress li l-għajnuna hija l-organizzazzjoni demokratiċi iżda fl-istess waqt għanna jkollna kontrolli fuq l l-għajnuna. Eh, semma il-twinning Mr. Alfonsi dan l-istrument huwa importanti ħafna f'dan il rigward Issa Mr. Bokrax f'rigward tal-reflows tal-EIB. Din hija problema. M'hemmx kwistjoni fuqha. Il-proposta tal-Kummissjoni tfisser illi illi il-reflus għalli e EIBs jintużaw biex eh, jifinanzjaw eh, eh, waħda minn ħamsa mill-program. Il-flus hemm qiegħed. Dana bekk jintużaw il-leaflows li diġà għedin fil-program tal-EIB, jekk ma jekk ma nużawhom se jkollna l-addizzjoni tal-20 fil-mija permess tal-istrument tal-flessibilità u nafu li menx post għalih. U hekk ikonna problema għal wieħed minn ħamsa tal-programm. Jekk ma nużawx il-reflows għal IBs, kien hemm suġġerimenti minn xi stati membri u dana kien li dawn il-reflows jirġaw jingħataw lill-istati membri. Din hija l-istess problema li għana fid-diskussjonijiet tagħna tal-budget, tal-budget tagħna. Jiġifieri naħseb li l-pożizzjoni tal-Kummissjoni hija raġonevoli. Jekk mhuwiex possibbli li nsolvu problema, mela irridu nsibu soluzzjoni oħra ma nistgħux inneħħu biss ma nistgħux inwarbu wieħed minn ħamsa tal-programm. U bekk nilqa proposta f'dan ir-rigward. Naħseb li l-Kummissjoni għandha eh, pożizzjoni raġonevoli f'din il-proposta u aħna qed nappoġġawha. Grazzi. Grazie ħafna, nirringrazzjakom. Mela xtieq infakkarkom li l-iskadenza l-emendi hija 12 ta' Ottubru sa nofsinhar aħna ridna nadottaw rridu il- il-votana namlu fis-7 ta' Ottubru la fet fl-14 un mbagħad fis-sessjoni plenarja ta' Diċembru jkollna il-vot il hemmhekk. Nirringrazzja rapporter. Il-punt numru 13 tal-agenda tagħna se tiġi post-post, mħabba rapporter saqsek, l-istess ħaġa, rapporter tal-numru 14 staqet li nipposponu. Xtaqt kemm tejn fuq il-punt numru 15. Għax il-rapporter jivalu Kalfin, mux ijeta, naf li mill-lider ijet attif ħafna fi pajizu, tiħdem ħafna emmek, aħna namlu l-auguru tana, l-auguri tana, imma talabni biex nejdilkom dak li qed jiġri. U mhux l-ewwel darba li Kellimna dwar l-istat ta' negozjati, kien hemm ħafna laqat ta' triologu dwar il-problemi u il-garanziji tal-Bank Ewropew tal-Investiment anki fuq it-telf ħabba ġifiri il-riperkussjonijiet li minn Ewropa. Wara li tkellimna fuq dak l-għal sur bokroġ din għal l-konsekwenzi. irsa għanna lejn ftejim il-Kunsil adotta b'mod formali il-pożizzjoni tiegħu fil-20 ta' Settembru u per ħabba il-domin li ma tantx hemm żmien nafu li għanna eh, l-iskadenza fl-aħħar ta' Ottubru għalhekk id-dokument nirdu nivvotaw kemm se jkun malaj, aħna konna qed naħsbu li ħanamlu dan fit-tieni sessjoni ta' Ottubru. Irrid ikun jiġi firmat fil-qasir żmien biex ikun jista' jiġi implementat verament f'qasir żmien. Għalhekk qed nitkellmu fuq Ottubru u s segretarju qed jgħid nistgħu nivvotaw fuq ukoll fil-ewwel sessjoni ta' Ottubru. Tajjeb għalhekk li il-membri jkunu lesti biex jivvotaw l-ewwel fil-Kumitat tal-Budget meta jkollna l-qalim istana ġifieri fil-bidu ta' Ottubru u il-votazzjoni sir fis-6 ta' Ottubru. Ġifiri, is-sostanza deġaħna għanna ftejjim fil-prinċipju u ovvjament ir-rapporter tagħna għanna tal-Parlament qiegħed jagħmel negozjati u tajjeb inkunu lest biex nivvutaw fis-6 ta' Ottubru. Nirringrazzjakom issa. Nixtieq naħta fl okkazzjoni li għanna maħna kem il-rapporter dwar il-politika tal- proprjetà u anki li għanna il-Monika. nishti li nitkelmu fuq dan il-punt li nsibu fil-punt numru 5 ġiri politika tal-bini. Monika. Punkt Nummer 25 der agenda Es Geht wirklich ganz, ganz kurz. Als erstes eine... Sir President, Signori, nistan nitkellem fil-qosor hawnhekk, l-ewwel net. F'dan il-każ ma tridx taqra l-Global News għax tana għax m'għandux raġun hawnhekk. Kif uh, il-gvern kien qed iħallas il- um, kera u mandu xraġun jina. Um, notifika nvoluta hawnhekk għax taqa ġewwa limiti finanzjarji iżda jiena sani rapporta lill kumitat l-unika kritika li għandi hawnhekk hija illi setaw u fil-fat kellhom biżejt żmien sentejn biex ifittxu għal eh, post ieħor iżda ma mamlux dan. Irridu 1.4 telef metri kwadri u hemm eh, possibilitajiet konsiderevoli fil-fatt fil-Litwanja biex għamlu hekk u nasab li nistaw nieħdu nota ta' dan fid-disa sa 12 xhur se jkollhom kera qasira um, kontrat qasir ta' kera. Iżda dana kollu mandu xi eh, implikazzjonijiet finanzjarji serji, allura ma naħsibx li għandna nagħmlu xi xi storbju dwarha jiena biss nixtieq nitlob lill-Kummissjoni li l-Aġenziji ġenerali għandhom jingħadu li jekk taf li trid titlaq minn uffiċċju għal kwalunkwe raġuni trid trid tibda taħseb minn qabel għal minnu sena minn qabel fejn se tmur. Tina diġà ġrat inna erba darbiet. Aħna għandna ninsistu lill aġenziji kollha li jridu jagħmlu hekk minn isal qudiem biex niżguraw li nsibu li m'għandniex ehm, post fejn edhom. Grazzi ħafna relatur. Dan kampjena naqbel ma' Monika iżda hemm ħaġa li turina li aħna maħniġ sistemiċi bizzejiet il-kera tispiċċa f'Diċembru fis-sajf għażlu tlet binjiet eh, biex jieħdu post il-binja li kellhom għal din aġenzija aħna għanna proposta ehm, li hija waħda pragmatika għanna noħol u binja dar komuni uh, Ewropea fej għanna npoġġu l-ugwaljanza bejn is-sessi fil-Parlament Ewropew. Dan jfisser illi għanna nsibu soluzzjoni temporanja għal istituzzjoni Ewropea għal ugwaljanza bejn is-sessi għal 12 xhur għal-menu jiena qed ngħid li aħna maħniex sistemiċi biżejjed hija għax issa qed naqblu li tliet istituzzjonijiet jistgħu jistgħu jinżammu kollha f'binja waħda u naħseb li din hija ta' soluzzjoni tajba u l-proposta li smajnija għadna kif smajnija għandna nappoġġaw. Grazzi. Grazzi Monika. Mela biex niddefendi li IG għandi ngħid li l-Parlament mhuwiex kompletament innoċenti f'din il-kwistjoni kollha, għalhekk għandna nwissu l-Parlament ukoll. Fil-fatt ġirien oħra fl-istess uffiċċju fil-fatt u t-tlieta kollha jisom kollha insew id-data meta suppost kellhom jiżgum minn hemm. Naħseb li eh, hija ħaġa raġonevoli kieku taħseb li daw kellhom jaħsbu minn qabel um, kollha flimkien. Il-Parlament biss issa beda jaħseb dwar dan, ma naħsibx li eh, naħseb li ħadd ma kien intelligenti ħafna hawnhekk. Naħseb li kien ikun ħafna iżjed diffiċli iżda mela, sen segu l-relatur mela tana. Issa mela kollegi, mxejna ħafna. Na, fil-bidu konna għedna li se niddiskutu l-emendi li għanna la bozz tal-budget tal-2012 tal-Kumitat u l-istituzzjonijiet mal-koordinaturi mbagħad war nofsinhar fil-plenarja. Imma diġà sar u l-11 neqsin 20 jiena nissuġġerixi li nibdew diskussjoni diġà minn issa inkomplu mal-koordinaturi u naraw l-lum war nofsinhar nkunux nistgħu nimxu ftit iktar il-qudiem Ovvjament jekk jaqblu rapporters u Sur Fernandez, nixtieq insaqsi peress li dal-lodu kellu laqa ta' konċiljazzjoni importanti ħafna mal-bjuħu u l-bjuħu ressa ittra ta' emenda għall bozz tal-budget ta' 2010 tal-Parlament peress li kien hemm xi fatturi ġodda li ma konniex nafu bihom meta konna aħna ippubblikajna l-abbozz ta' budget. Per eżempju, is-sħubija tal-Kroazja u anki il-fat li se jaslu maħna 18 il-deputat ġdid minħabba trattat tal-Lisbona. Għalek nishtiq l-rapporter jedinna kif jaħsibba u u nitolbu ftit rappresentanti tal-gruppi differenti kif jaxsibu umma sabiex ovvjament il-kompromessi, il-lamedi ta' kompromessi kun nistu noslu jom. Grazie ħafna. Grazzi ħafna, President. Jena naħseb li għedin rib ħafna ninsibu bil. Ftejn mal-buro ġifieri. Kif ukoll mal-maġġoranza l-kbira tal-gruppi politiċi. Jena naħseb li nistgħu waslu għal ftejm storiku għal jekk nqablu dak li jista' jitqabbel bejn l-2011 l-2012, jiġifieri fi klim ieħor jekk inqablu il-budget tal-2012 ma' dak tal-2011 u neskludu l-ispejjeż straordinari li ġew minħabba l-adeżjoni tħul tal-Kroazja, eccetera, dak li ssib huwa li għandek 0.8% ta' żieda jew aġġornament. Dan huwa ftehim sostanzjali importanti għal dastant. Bil-Kroazja u 18 membru l-ġdid li ġejjin nispiċċaw bżieda ta' 1.9% li meta mqabbel bil-inflazzjoni dan ifisser li huwa tkabbir negattiv bl-inflazzjoni ta' 2.5%. Iżda jekk nħallu l-Kroazja barra minn dawn il-kalkoli u nħallu 18 membru l-ġdid barra u jekk innaqtaw ukoll konsegwenzi kollha bil miżati differenti u l-posti 300 post eh, ġdid li għandna mit-Trattat ta' Lisbona taraw li jiżida hija ta' madwar 0.5%. Dan ifisser li l-Parlament qed jagħmel aktar binqas flejjes għandna aktar setat, aktar karigi, aktar azzjonijiet u aktar attivitajiet in ġenerali. Issa, ejna tuħar lejn l-Frankar, it-faddil. Aħna kellna kompromess ftehim li ma rridniex nabandonaw mill-ftejim tagħna f'April għaliex kieku abbandonajna dawk il-kompromessi dak iż-żmien dawk l-impenji ma kienx ikun hemm sens li ntaqgħu f'Ottubru wara kollox li nagħmlu negozjati dwarhom għal darb'oħra. U f'dak il-każ stajna li morru direttament f'Ottubru u naqbżu l-laqta April. Iżda peress li s-sitwazzjoni tagħna hija waħda diffiċli, rridu dan tfaddil żejjed li għandna mingħajr ma nxekklu l-impenni li diġà aħna għamilna ma' l-amministrazzjoni. L-amministrazzjoni urrit li moħ miftuħ għal eh, tfaddil Zejjed f'April binna dwar 2.3% unbattit iż-żid il-Kroazja u 18 membru ġdid ma' din ċifra. Diġà kien ftejm diffiċli dak iż-żmien kien jimplika madwar 500 miljun euro bħala tnaqqis meta mqabbel mal-proposta oriġinali tal-buro, meta issa għandna bżonn aktar, aktar 25 eh, miljun euro aktar bħala tfaddil. Fil-fatt ħan 27 miljun u ħan nispjegalkom kif. U minn dawn il-21 miljun dan se jimplika bidliet strutturali, iżda se tikkontribwixxi wkoll għal eċċellenza leġislattiva nistgħu nifrankaw 10 miljuni fuq l-interpretazzjoni u dan ifisser li l-laqat rridu kopru minn tnej sena l-ġimgħa u dan ifisser eċċellenza leġislattiva nies bħal li huma fil-Kumitat tal budget u l-Kumitat ta' l-Ambjent li eh, nqattaw ħin bżewġ laqat fl-istess ħin u mellek ma jkunx hemm bżonn ta' interpretazzjoni simultanja fl-istess laqat meta jkunu fl-istess ħin u nkun qed nifrankaw flus ukoll fi traduzzjonijiet fil-plenarja pereżempju għal mistoqsijiet bil-miktub. Iżda dan huma frankar li u tfaddili ma jxeklux il-prinċipji ta' multilingwiżmu li aħna għandna. Għal daqstant? Min irid, min joġbu, jista' jkollu l-interpretazzjoni tradizzjoni bil-ilsna kollha fuq talba ovvjament. Imbagħad hemm tfaddil ukoll ħanifrankaw il-flus mill-vjaġġar ukoll rridu nagħmlu negozjati mal-grupp għalhekk mustentikom id-dettalji iżdanna proposta ta' tnaqqis ta' 5% fil-vjaġġar u hemm proposti wkoll li mpoġġu f'riserva dawn il-flejjes biex bekk il-buro joħroġ pjan ta' frankar għal daw kollha li vjaġġaw biex bekk jiena nevita li jkun impjan bħal dan jiena għamilt emendi apposta biex ikun hemm riserva ta' 15 fil-mija. Hemm frankar ulterjuri li jista' jsir possibilment fuq il-pubblikazzjonijiet, fuq il-konsum tal-enerġija pereżempju u dawn affarijiet għadhom iridu jiġu finalizzati. U hemm punt importanti ħafna ieħor il-frankar tagħna propost irid ikun ovvjament legali u jiena nemmen li hemm konsens ġenerali li nifrankaw fuq is-salari hija impossibbli għaliex dan jimmina l-istatut, ir-regolamenti tal-personal u legalment dan ma jistax isir u issem xi ġoħra li mhix fis-seta tagħna iżda fis-seta tal-buro. Li l-buro ma jistax inaqqas pereżempju n-nefqa ġenerali u lotja finanzjarja tagħha ma tistax tnaqqas dan l-ammont iżda tista' tifriżaħ. Is-seta li għandha huwa li taġġorna sabiex bekk tiżida sarrata tal-inflazzjoni. hemm dubji legali jekk nistgħux nilabu eżattament mal-ċifri, iżda jiena naħseb li nistgħu nistaqsu l-buro li jifriżaw din lotja finanzjarja. U versa. Il-buro jista' jipproponi friżar ta' dan it-tip minnu fih u dan isolvi l-kwistjoni immedjatament. Dawn huma sforzi kbar u qed nimmiraw lejhom. Qatt fl-istorja tal-Parlament ma kien hemm żieda tant żgħira bħal dik ta' 0.8%. Anke b'dan din jekk inneħħallu barra din in-nefqa żejda u anke jekk inħallu hemm kollok 1.9% iżda 1.9% ifisser tkabbir negattiv għax huwa inqas mir-rata ta' inflazzjoni. Iżda fil-verità Jekk jirnexxinna niksbu dan u din il-proposta tgħaddi u tiġi aċċettata, li dan ser nagħmluh għaliex il-buro juri li għandu moħħu miftuħ fuq din il-kwistjoni u għandu titudni tajba, naħseb nispiċċaw b'0.8% f'dak il-każ. U dan ikun sinjal importanti lil dinja barra mill-istituzzjonijiet u nuru li nistgħu nibdu l-affarijiet, nistgħu nagħmlu aktar binqas flejjes u li aħna qed naffaċċaw l-isfidi korrenti u nistgħu nilħqu nżommu mal-istennijiet ta' ċittadini tagħna. Grazzi Sur Vol. meeting uh, this morning was, uh, was very uh, uh successful. Laqa ta' dalodu kienet ta' suċċess, il-grupp tal-SND appoġġa il-pozizjoni tal rapporter biex nipprovaw nsiru zida ta' inqas minn 2% u għal 1.9% palma spiega biex jek nħallu barra l-ispejjeż tal-Kroazja u l-pajjiżi l-ġodda dan ifisser 0.8% u jekk nagħmlu aktar frankar nappoġġawh ukoll. Mbagħad irridu naraw kif ħaniksbu dawn l-frankar li huwa meħtieġ biex bjekk naslu għal 1.9%. U bħala grib ta' sendi aħna nixtiequ li l-membri stess irridu juru li qed jagħmlu kontribut għal dan l-frankar u għalhekk aħna suġġerejna Eh, għal dawn l-ispejjeż u anke l-ispejjeż marbuta mal-ivvjaġġar. Irridu naqsu l-ispejjeż tal-ivvjaġġar u nħallu flejjeż f'riserva biex bekk ikonna lok ta' manuvra fejn n-manuvraw. Anki fil-rigward il-pubblikazzjonijiet u l-enerġiji, il-konsum tal-enerġija, iżda l-ikbar ċifra hija 21 miljun euro frankat mill-interpretazzjoni u traduzzjoni. Din hija importanti ħafna tisser ħafna u tfisser li nbidlu l-mod kif il-Parlament jaħdem u nistaw nifmu narfuħ dan u nistaw naċċettaw jekk aħna rridu nifrankaw 21 miljun euro. Xaġ importanti għalina bħala grupp tal-SND ma rridux nħarsu lejn il-budget tal-2012 biss, irridu nistabilixxu pjani u strateġija għal medda twila ta' żmien tal-budget u għalhekk aħna ressaqna nemendi f'dan rigward biex nħarsu l pjanta frankar fuq medda twila ta' żmien. Anke marbut l-iktar ma' l-ispejjeż ta' vjaġġar u għamilna suġġerimenti kif nistgħu dan intejbuh fil ġejjini Punt partikolari li ma kopert minn rapporter huwa l-House of European History. Aħna skont il-bażi legali li għandna aħna għandna lok li nħallsu għal din l-istituzzjoni fil-ġejjini biss, u għalhekk rridu naraw eżattament is-sitwazzjoni kif u mill-Segretarju Ġenerali dal ħodu smajna li l-livell ta' servizz huwa meħtieġ rridu ftejn partikolari mal-Kummissjoni, ma nafx jekk hix possibbli x'fuq li ma bażi tista' ssir u ma nafx kemm il-Kummissjoni rridu li idaħlu dan il-flejes għal eh, European House of History. U għalhekk naħseb li tnaħqu lej ftejm fuq il-bosta tal-affarijiet li aħna diskutejna. Tajjeb, dawnu maħbarijiet tajbin, issa sur Bukox. Just to add to the... To... Biex nżid ma l-aħbarijiet tajbin, fisem li sijar, jien ukoll nappoġġa r rapporter u jiena espremejtu ċar li n-numri li ħareġ bijom fir-rapport huma konsistenti ħafna ma l-idejat u l-proposti tal-grupp tiegħi. Speċjalment il-tkabbir ġenerali ta' 1.9% minn ma nħallu il-Kroazja u l-affetti ta' Lisbona u jekkux 0.8% u 1.9% jekk stax imorru aktar jiddependi qed nistenna l-laqgħa tal-Kumitat tal-Budget u naħseb li aħna rridu ngħidu li rridu nistennew dan mhux għaliex il-sitwazzjoni imbidlet fir-rigward l-ekonomija iżda hija ħaġa tajba li diġà supposta minna f'April. U nista' naqbel ma' kollega Bon li qal li hawnhekk qed nitkellmu dwar Frankar mhux ta' darba biss iżda bidli strutturali fuq medda twila ta' żmien li ser ifissru frankar kontinju għal żmien twil. Jekk nitlu fid-dettalji mbagħad, aħna bil-qalb kollha naqblu mal frankar ta' 10 plus 11 il-miljun frankar fil-interpretazzjoni għu importanti ninfakru l-nanfusna dak li qal il-Segretarju Ġenerali meta diskutajna dan il-punt dan l ħodu Li jista' jkollna multilingwiżmu effiċenti jaħdem bisħiħ biex dawn l-Frankar ma jxekkilx id-drittijiet ta' kwalinkwa membru tal-Parlament Ewropew li għandhom aċċess għall-ilsin tiegħu jew tagħha. Iżda importanti meta smajt l Klaus Vele jitkellem. U importanti ngħidu li forsi nistgħu noħorġu proposta aktar dettaljata li ħafna minn dawn is-servizzi ikunu hemm meta jkunu mitluba. Għax hemm ħafna drabi fejn aħna nofru dan is-servizz mingħajr ħadd ma jkun qed jużah. Is-sessjoni ta' dalodu pereżempju kienet punt tajjeb kien hemm tliet interpreti eh, Ungeriżi jagħmlu interpretazzjoni bl-Ungeriż u jiena qatt ma smajthom għax għalija m'hemmx għalfej kollu eh, memx għalfejn nismaħħom bl-Ungaris jekk nitkellmu l-koll bil-sna iktar komuni. L-istess japplika l-karta stampata. Jena għandha ħafna dokumenti bl-Ungaris, iżda m'għandi bżonnhom bl-Ungaris. Għalhekk nistgħu naraw fejn hemm proċeduri, fejn nistgħu konna aċċess għal dawn id-dokumenti li jkunu fuq talba biss, dan ifisser ħafna frankar ta' flus. Naqblu mal-proposta tar-rapporter distint fir-rigward il frankarta nefqa tal-vjaġġar, il-tnaqqis ta' 5% għal l-minimu, u aħna naqblu wkoll li ammont ulterjuri jista' jiddaħħal f'riserva. Il-buro ser jiddiskuti din l-lotja finanzjarja ta' nefqa pala frizar, aħna qbilna li jista' jkun hemm tnaqqis f'dan rigward ukoll u naħseb għalhekk li qegħdin qrib ftejm ta' kunsens u nistgħu nappoġġaw. Grazzi ħafna. Merci mon cher collègue Miguel Grazzi ħafna, kollega Miguel Portax. Obrigat, President. Eh, Algumas observazzjoni. Grazie, President. Ti kummenti? L-għanet, permetti li najt li jena naqbel mill-frankar pjanat fl-interpretazzjoni u traduzzjoni. Dan għaliex nżommu l-multilingwiżmu fiċ-ċirkostanzi kollha. Nista' nifhem li l-Sur Bokarax jista' jippreferi jitkellem l-Ingliż. Ikolli problemi nilħaq il-livelli ta' Ingliż tiegħu iżda jista' ninnexxi li nitkellem bil-Franċiż. Iżda jien nagħmel dan eh, ma nitkellimx bil-Franċiż għaliex eh, għandi għanijiet politiċi. Jekk aħna ngħidu li mhux se nibqgħu nużaw l-isna eh, nazzjonali, kun qed nissugraw bil-kbir bil-mod kif jaħdem, il-mod pluralista kif jaħdem il-parlament u l-istituzzjonijiet. dana kollu jena naqbel li jekk mhux meħtieġ li jkollna l-Ungaris, jew Portugiż, jew Franċiż, jew Ingliż. Ejja ma nużawhomx. Iżda mbagħad irrid ikun hemm quid pro quo. Ġifiri, jekk xi ħadd irid juża l insin tiegħu jew tifaċilita l-ħajja ta' dak li jkun, din għandha tkun possibilità. Per eżempju, fil-laqat ta' koordinaturi, għatma mhux dejjem jista' jkoll il-Portugiż. Fil-fatt, kull ma jkun hemm huwa l-Ingliż. U dik hija teddida politika. Naf li hija funzjonali iżda perversa fl istessin ħin. U għalhekk dak kien il-kumment tiegħi. Qed nibdew ners u lejn ftejn possibbli fuq l vjaġġar u t-tnaqqis ta' 5% 15% oħra f'riserva hija mod kif nistgħu naħdmu fl-opinjoni tiegħi. Madana kollu, għena qodu attenti. Tnaqqis ta' 5% fuq kull forma ta' vjaġġar mhix soluzzjoni intelligenti. U li impoġġu 15% fir-riserva qed nitkellmu dwar 12 miljun euro ġifieri se tkun soluzzjoni biss jekk il-buro tassow joħroġ proposta li tagħmel sens dwar il-regoli ta' vjaġġar ġenerali u dwar l-eċezzjonijiet li jagħmluha possibbli li dak li jkun jivvjaġġa eh, business class. Iżda jekk ikollok politika li tapplika kullimkien ħajkollok aktar spejjeż fir rigward il-delegazzjonijiet parlamentari, per eżempju, jekk naqqas in-numru ta' membri li jistgħu jivvjaġġaw, jieħdu titjira, dik hija mossa ħażina għal rappreżentanza politika tad delegazzjoni. U l-ek ċar Jiena kontra kwalinkwa tip ta' tnaqqis fin-natura ta' rappreżentanza politika fil vjaġġar Irridu nżommu ideja ta' proporzjonalità xierqa. U l-aħħar punt tiegħi l-iktar importanti n-nefqa l-loti finanzjera ta' nefqa ġenerali. Aħna għandna madwar 52,000 52 euro fis-sena għal spejjeż loġistiċi u spejjeż tal-uffiċċju qed nitkellmu dwar 4400 euro kull xahar. U bħalissa din mhix ġustifikata. Essenzjalment qed ngħidu li salarju indirett mingħajr ebda implikazzjonijiet ta' taxxa kemm jekk huma nazzjonali kif ukoll huma Ewropej. Għalhekk nsejħu l-għotja finanzjarja, allowance bl-Inglis. U għalek, dawn il-flejjes li nużaw biex nixtru l-karti u l-iPads għall-assistenti u l-telefonati. Musa għoddu nixtru iPad għal-membri għal-kull xar, għal-kull membru, u għalija din hija dawn huma flejjes enormi, u għalhekk għandna naqsu f'dan ir-rigward ukoll. Jiena naproponi tnaqqis ta' 25%. Hemm xi kollegi li ħajbqgħu mistaġbin jgħidu li dan u żejjed iżda l-prinċipju li jkollna tnaqqis f'din n nefqa hija waħda li għandna nżommu magħha. U dan il-ftehim li qed joħroġ qed jibqa' lura minn dan ir-rigward. Jiena ħanżomm mal-punt tiegħi, mal-pożizzjoni tiegħi, għanżom sot għax nkun għat nibgħatu sinjal importanti liċ ċittadini tagħna juri li aħna bħala membri tal-Parlament Ewropew lesti naqsu fuq xi ħaġa li tapplika lilna. U ma tistax tiġi ġustifikata f'termini ta' kwalità tax-xogħol. U għalhekk din mhix proposta populista. Hija l-oppost eżattament, hija proposta responsabbli u hija proposta li l-austerità m'għandix tkun għal klassi medja u baxxa fl-Ewropa iżda l-austerità xi darba jew oħra għandha tmissu wkoll il dawk il-membri li frankament mhumiex qegħdin jgħixu ġobozza u għalhekk ma nistax nitħallew barra mill-politika ta' austerità. Għalhekk irridu qogħdu attenti nkunu rip il realtà u għalek jiena ħanżomm il pozizjoni tijaj bis mod sot u dan xtaqt nċaraħ ma l kollegi tijaj. Grazie ħafna, eh, kollega, għanna ħafna nies xieqtu jizgħalmu l-ewwel isimgħu l-Elga Trippel. Grazie. So on a very general Mela fuq l linja ġenerali jena najt li qegħdin eh, fil direzzjoni tajba fil- fil-efficienza ta' fil-rizorsi li huma responsabbli li fejn nimmiraw għal għatfaddil ristrutturat fit-tul u bekk għawnek ehm, qed niprofaw nsibu modi responsabbli biex infadli l-flus kienet hija eh, tmur kontra situazzjoni um, kurrenti uh, ta' kriżi u ta' politika ta' austerità din għatmur tmur lil hinn minnem hemm għax hawnhekk nitkellmu dwar responsabilta fil-infiq tal-flus fil-istituzzjonijiet Ewropej u daka daku li għandna nagħmlu għandi mistoqsija għal Sur Fernandez jina joġobni ħafna li tkellem dwar l-offsetting tal diostu tal-karbonju, iżda jina jekk Right, so jiena nixtieq li kolli kjarifika dwar dan. Jiena se nitkellem dwar punti ġenerali ta' dal-ħodu se nagħtikom l-opinjoni tiegħi. Nasab li hija ħaġa tajba illi illi nerġa' norganizzaw il laqgħa tal-komitati biex dawna isiru minn nhar it-tnejn ta' wara nofsinhar sa nhar il-ħamis ta' flaxxija għax bekk ma rridux nonfqu fuq nhar it-tlieta nhar l-erba' għax għanna fokus ċar emmek, għanna divizjoni aħjar tal-laqat u koll, u bekk nistaw naqblu naħseb bejn il-membri kollha dwar dan il-punt. Naħseb illi ikun ta' simbolu tajjeb illi il-buro seta jagħmel proposti fil- eh, fit-tfaddil tal-flus rigward tal-traduzzjonijiet u l-ġestjoni wkoll ta' traduzzjoni waqt il-laqat tagħna Naħseb illi għandna nżommu r-reġim tal-multilingwiżmu iżda mill-banda l-oħra nistgħu nsibu soluzzjonijiet aħjar tal-ġestjoni ta' dan u tuża traduzzjoni biss fejn għandek bżonna. Inkella ma nistawx meċa fejn non fuq l-flus. Ġifri din hija kwistjoni ta' management u illi nkunu responsabli fil-budget tagħna. Ġifri l-linja ġenerali li aħna qegħdin listi biex innaqsu 20 miljun eh, din hija Ehm, dan huwa sinjal tajjeb. Fir-rigward tal-allowance ġenerali, l-ewwel net għandi ngħid illi fl-istat membru tiegħi fil-Ġermanja eh, kien hemm deċiżjoni mill-qorti li din l-allowance, l-allowance in ġenerali, ġenerali huwa tajjeb. Issa fil-gwart l-emenda fuq il-kwistjoni li aħna rridu nkunu responsabli un nuru kemm aħna l-lesti biex namlu sagrifiċċji u għalhekk naħseb li huwa raġunevoli li nifriżaw l-ammont hawnhekk. Issa f'rigward tal-infiq għall-vjaġġar f'dawn l-aħħar snin jiena m'iniex qed inkun demagogu demagoga jew populista. Iżda naħseb li hemm modi kif tivvjaġġa fl-Unjoni Ewropea u tażel il-flex economy u mhux tażel il-business class Iżda hemm ċirkostanzi fejn il-persuni jivvjaġġaw mill-bot jew huma anzjani jew għandhom eh, problemi tas saħħa hemmhekk għandna nkunu flessibbli. Naħseb li bekk nistgħu eh, nfadlu l-flus u l-buro huwa lest li ehm, jiffissa l-ammont ta' 5% u lest li jiċċekkja eh, x'possibilitajiet hemm din qed timxi f'direzzjoni tajba. Huma wedu illi se jsibu modi biex innaqsu l-infeq. U naħseb li dak tajjeb ikun. Issa fil-rigward tal-dar tal-istorja Ewropea. Jiena nixtieq nagħmilha ċara dan, nixtieq nagħmel dal impunt ċar. Il-buro qal li kien hemm ma kienx hemm il-bżonn li konna emenda ġdida għax il-ħakna kompromess fil-rebija ta' din is-sena iżda ma kenniex konferma dak iż-żmien. U għalhekk sissa ma kienx ċar biżejjed eh, x'inhija l-bażi legali. U issa għandna l-konferma li hemm bażi legali. Iżda Jina ma rajċ l-axħar pjan ta' l-axħar business plan u nizgura li għanna kontrol fuq l-infi għawnek għax kullħat jaf xifisser li li titħol f'binja ġdida u l spiza wara tal-konsum u ma rridux li konna skandlu emmek meta taħseb, speċjalment meta tikkonsidra situazzjoni politika fl-Ewropa, bekk naħseb li nista' ngħid qabel ma nista' ngħid iva kollox irid ikolli iżjed dettalji dwar il-business plan, l-ispejjeż, l-ispejjeż biex nitlu u anki ta' segwitu. Naħseb li huwa huwa eh, eh, imperattiv li jindaħlu l-Komissjoni maħna f'din l-fdan il-pjan biex ikonna l-infiq komuni f'dan il-proġett il-ġdid U kollox irrid ikun ċar qabel aħna bħala grupp nistgħu ngħidu li iva dan huwa tajjeb għalina. Grazzi. Grazzi ħafna. Jiena naħseb li dan il-kumitat dejjem se jkun eh, jaqbel li jiffinanzja il-busti ta' ta' nies prominenti ta' dan il-parlament, il-kollega Alvaro. Grazie ħafna, President. Mela l tal-konċiljazzjoni mal-burro ta' dan il-komitat kienet laqgħa interessanti ħafna għalkemm xi preċiżjonijiet li jistgħu ikunu differenti bejn in-nies iżda eh, għanna eh, xejriet in ġenerali ġifieri il-punti dwar l-interpretazzjoni u l-traduzzjoni ġew proposti u flimkien ma' burro rnexxinna naqblu dwar dan u l-burro qal li mhix biss kwistjoni ta' tnaqqis tal-riżorsi budġetarji iżda għandna nħarsu kon lejn ir-rabta ma' responsabilità li wieħed irid jassumi hawnhekk u l-kumitat iridu irid jara kif jista' jfaddal il-flus hawnhekk. Hemm kwistjoni hawnhekk illi se jkun hemm eh, tibdili strutturali fil-laqat Ġifri konna il-modi ehm, um, ziet effiċenti fl-użu tal-interpretazzjoni. Forsi um, ma konniex qed nużaw din il-linja sew, iżda dritt li inti titkellem ehm, bil-lingwa materna tiegħek u li jkollok id dokumenti bil-lingwa materna tiegħek għandha tinżamm. Iżda, l-unika ħaġa hawnhekk hija li hemm l-automiżmu hawnhekk sur semma dan il-punt. U kien preċiż fil-fatt li anki jekk ma tkunx trid il-traduzzjoni jew l-interpretazzjoni jiġu provduti u anki jekk ma tridx ma tridx l-interpretazzjoni tiġi provduta u dina tmur kontra anki d dinjità tal-interpreti wieħed irid isemmiha din użu iżjed effiċenti ta' riżorsi għandha tkun marbuta ma' dak li nagħmluha. Jekk tagħmel talba għall interpretazzjoni għandek ikollok l-interpretazzjoni u dik għandha tibqa' garantita kif kienet fil-passat. It-tfaddil mhuwiex biss f'direzzjoni waħda, eh, waħdanija, hemm eh, konsekwenzi. għad-deċiżjonijiet li tagħmel qed inħarsu lejn tfaddi li kulħadd irid ikun kuntent b'dan il-mod kif tagħmel l-affarijiet. Iżda parti mir-responsabilità ta' dan il-kumitat huwa li tiżgura li il-qbil jinżamm. Nixtieq nirringrazzja l-gruppi politiċi kollha li ikkontribwixxew għal dan il-grupp. Hemm kwistjonijiet oħra, it-tħul għal membri l-allowances u id-dar tal-Ewropea l-istorja. Naħseb illi eh, dak li eh, eh, smajna mill-gruppi l-oħra huwa importanti fil-gwad tal-kofinanzjament hemm min se jibbenefika minn din il-Kummissjoni mhux biss dan il-grupp u ma nasibx li dik hija kontroversjali naħseb li r-relatur fil-kuntest tal-diskussjonijiet fil-ġejjeni se jkollu proposti fil tal-ispiża ġenerali. Naqbel li għana nifrizaw l-allowance għall-ispiża ġenerali biex infadlu l-flus għax nkunu taħt um, l-inflation għandi appoċ sħiħ għal-proposta ta' surpotax u dik miċ uh, ħaġa uh, sorprendenti għax dal axar jena uh, proponejt ħaġa simili ġviri 500 euro mill-allowance tal-uffiċċju għandhom uh, jitnaqsu ġviri gazzetta inqas l-emolaw ma nistax dejjem insegwi kif jintefqu dawn il-flejjes iżda ħames mit euro jfisser erba' għal kull membru jfisser ħames miljun eh, kull sena. Rigward ta' salarji, jina żgur illi hemm possibilità legalisti, eh, eh, possibilità li solvijas fil-liġi naħseb li il-kompetenza ta' taħt eh, ftehim interistituzzjonali jiena personalment nemmen li l-Kumitat tal-Budgets għandu xogħol importanti ħafna fl istabiliment tal-budget u għandu jibat messaġġi qawwin ħafna jekk se jkun hemm tibdiliet hemmhekk. Nasab li nistgħu nkomplu fil-kooperazzjoni b'ħafna suċċess Um, kelli il-pjaċir li rappresentajt il-ċer fil-laqat tal-ħodu, nishtiq nirringrazzja l-kollegi għal xogħol tant kostruttiv li wettaqna tal ħodu Nasab li fi żminijiet tant diffiċli fl-Ewropa u eċċellenti li għandna kooperazzjoni bħal dik. Grazie. Jena, nishtiq nir-ingrazzja il-Viċi President anki tal-li għamel dawn il-negozjati fl-imkien mar rapporter u l-kollegi u tant eh, wasal għal riżultati tajbin. U kif nejdu, fl-sports kandek tim li għet jirbaħ ma tbidlux. Sur Xurjan. bil-mikrofonu bakjoġbu. Ok. Thank Tajjeb, wis, grazzi sur President. Wara li smajt l opinjotijiet differenti tal-kollegi, jina naħseb li ta' min jgħid li rapporter u shadow rapporters vera mer tagħmlu biċċa xogħol so anki fil-ġimgħa ta' qabel il-budget tal-Parlament Ewropew fi żmien diffiċli jiena kuntent li l-affarijiet sejrin tajjeb. Meta nirreġixxi għall opinjonijiet differenti kif inti semmejt għal kummissarji jiena fuq il-busti tal-kummiss kummissarji, ovvjament, dawk dawk li ah, mietu, dawk li qed jgħixu, le. Ġifieri jgħid il-President inti trid li jmutu kollha, le jiena qed ngħid li minajr eh, eh, min, mux qed niċċajta sa jgħid il-kellim l-edeja li fuq traduzzjoni traduzzjoni għanda tinata bis meta il-bżon, meta tintalab. Naħseb, mux l ewwel darba li għamilna l-affarijiet b'xi żewġ lingwi biss u naħseb nista' inkomplu jirnexxilna b'dan il-mod. Fuq l-interpretazzjoni issa matul il-laqat ma naħsibx li huwa biżejjed li naraw jekk tali u tali lingja tkunx rappreżentata hawnhekk fl-awla għax ħafna drabi e, eh, kunu sejrin żball Jista' jkollok xi membru li jkun et, eh, li jiġi sostituit minn xi membru ieħor. Per kif jiġri eh, kif nagħmel jien stess. Jiena ġew in-nies minn floki anki waqt il-vot imma nafu wkoll li l-laqat tagħna huma web streamed u l-offiċċji qegħdin isegwu u dan ifisser ukoll li l-lingwi differenti qegħdin jintużaw. Tifri fuq l-interpretazzjoni jiena ma nishtiqx li nbidlu il regolamenti reċenti anki jekk ngħid li rridu insaħħu l-interpretazzjoni u nżiduha u mhux innaqsuha. Issa fuq l-infiq marbuta mal-vjaġġi, ovvjament rridu nagħmlu dak li hemm bżonn nagħmlu. Imma rridu nżommu ma' ċertu prinċipji, per eżempju, kull membru tal-Parlament għandu jiġi tratt huwa l-istess u diskriminazzjoni hawnhekk ma titħolx mawx loka jiena nitkellem pala persuna ta' ċertu età, ġifiri jekk aħna namlu diskriminazzjoni fuq età minn u iktar anzjan għandu jkollu ċertu privileġġi oħra. Ma naqbilx, ma naħsibx lanqas li għannu nejdu li jekk għandek ċertifikat ta' tabib tista' kol forsi tivvjaġġa f'klassi differenti biex nala naħseb nejt li għedin u lejn l-axar ta' dan id-dibattitu verament ikraħ. Nistaw inlestuħ fi żmien għal pubbliku għanki fi żmien ta' austerita dan il-parlament jista' juri li qed jagħmel xi ħaġa sinifikanti mhux dejjem mod superfiċjali. Grazzi, Iva, jina naħseb li dan huwa lan ta' eh, kull rappresentant tal-grupp. Surrike, grazzi ħafna, sur President, wara li fraħna li Jose Manuel eh, Alvaro, nishtiq impoġi mistoqsija. Jena qed nikkonsidra b'ħafna interess għal fatt li ridu aħna innaqsu l-ispejjeż l-ispejjeż għall-interpretazzjoni imma jien naħseb li se jkun hemm konsekwenza immedjata, iġifiri il-bazi tal-perdiem. Jekk aħna naħdmu fuq ħmestijiem u mux erba, ovvjament, se se naqsu mill-ispejjeż ta' minn ċertula tal-interpreti mantella u minnaħa tal-perdijem. Dik kienet l-ewwel mistoqsija tiegħi. It-tieni mistoqsija Jiena naqbel ma dawk li qalu li għandhom tħassib fuq il-dar tal-Ewropa, jiena nitlob li f'dan il-kumitat namlu dibattitu dwar l-ispejjeż tal-investiment li qatt ma nsemmuhom u anki l-ispejjeż ta', eh, ta kif tiffunzjona eh, din id-dar. Naħseb li huwa importanti li namlu hekk it-tielet mistoqsija talba fil-fat. Aħna nafu kif qegħdin jaġixxu fuq dan is-suġġett il-Parlamenti Nazzjonali, nafu x'qed jiġri minn dik in-naħa sabiex nafu eżattament inkunu eh, eh, nafu eżatt fejn sejrin. Ovvjament mhix xi ħaġa eh, indispensabbli x'aħna nafu li aħna wkoll serju nagħmlu xogħol serju imma tajjeb li ikonna edeja ta' xqed jiġri e, fi bnadi oħra għax l-istati membri kollha jagħmlulna talbiet lilna imma nixtieq inkun naf kieku kif jaġixxu mal-parlamenti tagħhom stess. L-aħħar punt u dwar il-vjaġġi. Jiena dejjem kont sorpris għal fatt li eh, eh, f'dan il-parlament għanna aġenzija eh, tal-vjaġġar li li ta' prezzijiet ta' barra minnaw. Jiena ħafna drabi Eh, nista' ngħidilkom li meta naqtal biljett minn għandhom dejjem il-prezzijiet ikunu tnejn jew tliet darbiet aktar meta wieħed qabel meta jixtri minn fuq l-internet. Kif nistgħu nikkontrollaw il-vjaġġi jew il-prezz tal-vjaġġi eh, forsi wieħed ta' min jagħmel eh, inkjesta fuq dan Jiena nemmen li hawnhekk nistgħu wkoll nistikkaw ċintorin b'dan il-mod jekk naraw li fuq il-vjaġġi ma neħdux l-iktar prezzijiet għolja. Nafu li huwa possibbli anki d-deputati jistaw jisibu prezzijiet taħjar. Jina, naħseb li nkunu nistaw infadlu ħafna milli meta qablu li inħallu nista' ċertu eta biss jivvjaġġaw, ma nħalluhomx jivvjaġġaw fil-klassi business class. il-President, il-mistoqsija tiegħek dwar il-Parlament Nazzjonali verament hija waħda interessanti tajjeb li nindagawa. Is-Sur Alvaro, għandek eh, xaġa biex ribatti dak li għal surike. Iva, eh, niribatti ta' malaj. Inti sejt eh, dwar il-perdiems tal-interpreti. Il-fattu jekk inti jekk minti xaw mandikx perdiem. Ġifri jekk inti ovvjament se tkun hawnhekk għal ġurnata żejda se jkollok perdiem żejjed. Ma xsibx li nista ta' min għodu niddiskutu fuq dawn, nfetu fuq dan affarijiet hawnhekk, naħseb li nistgħu naħdmu minn tnej sal-ġimgħa. Imma minn jekk ngħidu li rridu nżidu il-budget tal-perdi, ma naħsibx li tkun ħaġa tajba. Em, ġifiri mħabba relazzjoni pubblika, ġifiri fl-istati membri li ma s-setin tlaqa tajjeb. Għalek jiena minix tal ideja li noqodu nċekjaw dawn l-affarijiet. Ma nafx laqqas li hemm konklużjoni loġika minn dan issa fuq il vjagġar aħna rajna li l-prezzijiet fil-Aġenzija tal-Vjaġġar li għanna unnek u ħafna ola mintom mux bil-fors tużaw din l-Aġenzija tal-Vjaġġar imma tistaw tixtru il-biljetti minn fuq l-internet intom u kol. Grazzi. Niektórzy li kollegu muszą wiedzieć, że Mima Forsi xi kollegi ma jafux li għanna program tal-laqat tagħna, il-kumitati għandhom il-laqat tagħhom u l-programmi tagħhom u ċertu każijiet mhux id-dokumenti kollha jiġu tradotti għax ma tradutturi ma jkollhomx il-ħin biżejjed biex jagħmlu traduzzjonijiet. Madan kollu hija prassi normali li mbagħad jibgħatu da traduzzjonijiet xorta waħda avolja ma jkunux tabda użu għalina. Forsi tista' tikkonsidra dan il-punt u nifrankaw l-flus b'dan il-mod. Meta kont ir-rapporter għal budget tal-2010, provajt nikkonvinċi l-membri oħrajn biex jagħmlu Eh, awditjar biex jaraw kif jistaw jimmonitoraw il-Parlament u l-istituzzjoni toħrajn jikkooperaw, għax meta l-Qorti tal-Awdituri għamlu dan l-eżerċizzju nnexxilhom jifrankaw ħafna flus fl-awditjar. Tieni darba għaddiet u mbagħad jiena l-ewwel darba ma ddiċ, it-tieni darba għaddejt provajt ngħaddiha u kien hemm ħafna kwistjonijiet li ġew suġġeriti. Aħna Ġimma fi xar nkunu fi Strasburgu hemm żewġ daħliet u dawn qed jiġu gwardjati eh, eh, minn personal ta' sigurtà is-sena kollha. Jekk nagħmlu reviżjoni ta' din is-sistema nżommu s-sigurtà fil-ġimgħa tal-plenarja nfrankaw ħafna flus. Fl-aħħar mill-aħħar il-Parlament kien favur din il-proposta li nagħmlu dan l-adatjar fir rigward ix-xogħol tal-Parlament għal diġinlo u għas-servizzi ta' sigurtà. Dan ġie approvat, qed nitkellmu dwar idejat tajbin ħafna, li nifrankaw fl-vjaġġar, nistgħu nitkellmu dwar il-proposti l-kbar li qed nagħmlu, iżda fl-aħħar mill-aħħar ma nistgħux nivalwaw eżattament x'ser ikunu nifrankar. Kieku nagħmlu dan l-awdetjar, kon nkunu nafu x'inhuma l Illi nistenna l-20 għal bosta xhur u nixxinna xorta waħda nifrankaw il-flus minna rebda limitazzjonijiet ta' drittijiet ta' kwalinkwa tip jew ta' kwalinkwa livell ta' servizzi amministrativi. stant jiena nemmen li għanna nużaw il-prassi tal-orta tal-awdituri u namlu dan l-awditjar internu naraw kif nistaw nifrankaw il-flus. Grazie. Grazzi ħafna, kollega, u eh, grazie tal-li inti fakartna din l-esperienza interessanti, Signora Vertman. Grazzi, żewġ punti manajr, President. Jiena lingwista u tkellem ħafna elsna jien stess. Jiena fil-grupp fil-relazzjonijiet ċipriotti u torok u binna dwar l-ilsna, ftemna minn qabel xser namlu dwar il-traduzzjoni u l-interpretazzjoni u naħseb li nistgħu napplikaw dan il-metodu lill kumitati wkoll. L-intenzjoni li nafrankaw il-flus. jiena kellin nħabbat wiċċi ma dawn l-affarijiet, nitkellem bl-Ingliż mod perfett, nitkellem bil-Franċiż. U eh, nista' nuża l-isna kollha li naf jekk nisma' bil-Ġermaniż intom tisimgħu l-Ingliż huwa jiġi interpretat il-ħin kollu. U naħseb li nistgħu nifrankaw ħafna u ħafna flus billi naqblu eżattament fuq liema tklejjem eh, fuq liema l-sna ħanużaw. Kulħadd għandu jkun intitolat li jaqra u jikteb u jisma bil lilsna tiegħu iżda aħna politiċi għandna nkunu flessibbli, speċjalment fi żminijiet ta' kriżi ekonomika. Għanna xi ħaġa xi ngħidu dwar l-spejjeż tal-vjaġġar, naħseb li huwa dmir tagħna li nużaw aġenzija lokali tal-vjaġġar li huwa frankar li nifrankaw b'dan il-mod jew kellha nsibu ticket fuq l-internet. Jekk naraw natu ħarsa lejn dak li ġara fl-modi kien hemm rati fissi ta' spejjeż tal-vjaġġar. Irridu naraw x'qed jintefqu bħala flejjes issa fl-vjaġġar meta mqabbel ta' qabel ma qabel meta kien nara ta' fissa. U għal darba oħra taqa' fidejn il-membri jiddeċidu jekk isser joħorġu xi ħaġa mill-but jew inkella jisser jagħmlu ekonomija u nifrankaw il-flus. Grazzi ħafna, ir-reporter ħanota tal-punti tiegħek. Derek Vaughan. Grazzi President. Vaughan kienet titkellem fuq dawn il-punti u nixtieq nżid miegħu. L-ewwel net nixtieq nirringrazzja l-rapporter għaliex huwa importanti ħafna li issa qegħdin qrib ħafna konsens fuq dan kwistjonijiet anki jekk nafu li l-diffikultajiet huma fid-dettalji. Għadu xejn musolvu iżda għandna konsensus tajjeb. Xi punt importanti, l-ewwel nett, sur Fernandez semma li jista' jkun hemm problemi legali bl-emendi li qed jissuġġerixxu friżar tal-ispejjeż tal-membri u lotijiet finanzjari differenti. Rajna litra mill-President tal-Kumitat eh, ġuri li huwa l-membru responsabbli l-istatut u nafu li mhux se nagħmlu xejn fuq is-salarju, mhux se nmissu s salarji iżda l-ispejjeż huma xi ġoħra. Jiena naħseb u stalik, Sur President, jekk inti tħoss dawn l-emendi u x'ammissibbli jew le, minħabba suġġeriment tal-Kumitat tal-Affarijiet Legali u din għalija tidher kemm xejn stramba estremament għaliex il-prerogattiva tal-burro li titlob li tażel l-indexation tal-prezzijiet jieħu posta l-kompetenza ta' ħaddieħor li stabilixxi l-linja budġetarja. Nirridu nanalizzaw dan l-affarijiet għax ikun stramba ħafna jekk għal raġunijiet legali ma nkunux nistgħu resqu emendi biex nifreżaw lotijiet finanzjarji. U naħseb li din hija importanti ħafna li nsolbuha darba l-dejjem. Fuq il- House of European History, Aħna tlabna l bost affarijiet biex niċċaraw is-sitwazzjoni. L-ewwel net tlabna għal bażi legali u r-rapporter għandu raġun. M'għandniex nitbedu mid-deċiżjonijiet li ħadna fuq l-istimi qabel is-sajf. Iżda problema hija li meta għamilna dan, meta ħadna dawk id-deċiżjonijiet fuq l-istimi, ma konniex nafu x'kienet il-bażi legali l-konsegwenza tal-bażi legali li konna qed niddiskutu li issa ġiet suġġerita. U l-problema hija li aħna suġġerejna bażi legali iva kellna bżonna iżda aħna rridu kofinanzjament minn istituzzjonijiet oħrajn. U l-problema hija li l-bażi legali li ġiet suġġerita mis-Segretarju Ġenerali teskludi l-kofinanzjament minn istituzzjonijiet oħrajn għaliex l-istituzzjonijiet l-oħra ma jistawx jiffinanzjaw iċ-ċentru tal-viżitaturi tagħna U dan ifisser l ħajbda l-affarijiet għalina huwa importanti mod indaqs li jkollna konfinanzjament kif ukoll li jkollna bażi legali. Għalhekk irridu niddiskutu li ma bażi legali jippermetti kofinanzjament. Irridu nsibu soluzzjoni għal dan għaliex inkella ma nistgħux napoġġaw il-proġett kif inhu bħalissa. Fi rigward l-ispejjeż ta' vjaġġar, kulħadd jaqbel li rridu nsibu soluzzjoni, iżda nħoss li jkun tajjeb ħafna jekk il-buro jista' joħroġ b'suġġeriment fir-rigward id-dettalji tkun impossibbli għalina li nitrattaw affarijiet bħal regoli jekk għannix immorru f'klassi ta' business jew le jekk għannix kif ħan noperaw fi rigward il-frequent flyer points, għanna bżon proposta sostenibli xorta wahda għal dawn id-dettalji kollha. U dan għandu jiġi mill-buro, u naħseb l-importanti li jihdu din il-ħagġa b'serjetà. Nissur Mike, aħna għanna żewġ emendi li suġġerixxu soluzzjonijiet għal problemi l-ewwel fuq studju komparattiv mill-Parlament aħna menna emenda biex ikonna studju komparattiv ta' istituzzjonijiet oħrajn u parlamenti oħrajn biex bekk insibu dejja tajbin għal frankar ta' flus iktar, iżda biex ikonna wkoll evalwazzjonijiet reġonevoli ta' spejjeż oħrajn ta', nazjonal, ta parlamenti nazzjonali oħra. Aħna eċċessivi meta mqabbel ma' parlamenti oħrajn jew le. Din hija kwistjoni li għandna naħdu bis-serjetà wkoll. Imbagħad fl-Aġenzija tal-Ivvjaġġar aħna naqblu ma' dak li qal sur Rike u sur Alvaro dwar il-problemi ma' l-Aġenzija tal-Ivvjaġġar u għal daqstent aħna suġġerajna li l-Buro joħroġ bidea viżjoni ta' ftehim ma' l-Aġenzija tal-Vjaġġar. U rridu toħarsa lejdan. Fl-aħħar, u għawn ħanibdel l-responsabilità tiegħi għaliex mis nitkellem fissam il-grupp iżda delegazzjoni Żvediża l-aqwa frankar ta' flus li stajna namlu għalli li konna seda waħda l-Parlament. Dak, mill l-ewwel li tina flus fidejna, nifrankaw ħafna flus. Ħafna membri res u emenda favur dan u ma nix ninsaw din il-kustjoni. Issa mux qed nitkellem fisem il-grupp tiegħi iżda fiss mistess. Grazzi. Je vous remercie. Des problèmes de traduction. Grazzi ħafna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 jenat l-opinjoni li fil-politika trid eh, tikkonvinċi n-nies u eh, l-biċċa kbira hawnhekk eh, jitkellmu bl-Ingliż. U jiena naħseb li nisa nikkonvinċi ehm, bl-Ingliż illi żgur l-interpreti ma mhux se jaqblu dwar dan. Hemm punt, apparti l-interpretazzjoni li nistgħu nagħmlu, għandna sistema tal-web streaming U fil-fatt din il- din il-laqa qed eh, tiġi web streamjata għal kulħadd fl-Ewropa. Jekk jekk eh, ikonna l-web streaming għanna investiment investiment kbir fil-web streaming u se jkun inutli jekk tneħħi anki lingwa waħda. Trittiħu dan il konsiderazzjoni b'investimenti tana aħna nittamaw illi ħafna persuni tjarawna jarawna fil-fatt. Eh, qatt ma jkun hemm indikazzjoni jekk in-nies qed jarawna fil-fatt iżda rridu nieħdu dawn konsiderazzjoni. Grazzi ħafna. Iva, ovvjament f'każ bħal dan tkun l-istess ħaġa bħal meta naqraw il gazzetta uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, jiġifieri tekst bil-miktub ta' dibattitu um, pubbliku. Ġifiri dejjem il- eh, isir fil-lingwa ta' min ikun qed jitkellem. Heimer Bögel. Also was das Sprachenregime angeht, glaube ich, sind wir... den Guard Regime lingwistiku, jena naħseb li rridu naraw li jkun hemm ugwaljanza bejn il-membri u jekk hu possibbli għandna nigarantixxu interpretazzjoni sħiħa bl-isna kollha. Iżda naħseb li hija lussu ta' ċertu punt u naħseb naqbel mar-rapporter li kena għajmu din il-kustjoni b'mod intensiv, huwa veru li għanna ħafna possibiltajiet li nuru l-pubbliku li aħna qed nitalmu l-konsegwenzi u naslu għal marġni ta' 1.9%. U li bekk il-membri u l-pajizi li ħajsieħbu jitqisu wkoll fiċ-ċifra. Mbagħad tkellimna dwar il-kontribut tar-Renju Unit għal dawk kollha li jixtiequ jitalmu l-Ingliż. Dan jisba' ħafna flejjes u anke għal l-sistema edukattiva nazzjonali u dik hija kwistjoni oħra ta' ugwaljanza bejn l-istati membri. U għalhekk naħseb li l-pakket miexi fid-direzzjoni tajba iżda hemm xi ħaġa nixtieq iwiddibkom dwarha. Jiena niftakar li ħadetna madwar xar snin li nsibu soluzzjoni fil-negozjati interistituzzjonali u fil-ġerarkija tal-Parlament biex namlu reformi ta' affarijiet li kienu sejrin ħażin għamilna riforma tal-istatut tal-membri, il-fondi għall-assistenti, ecc. U jekk nitlu fid-dettall ta' dan ikun qed niftħu l-kaxxa ta' Pandora u hemm problemi li jridu jittieħdu bis-serjetà ma tistax taqbad u tajt li mhux se titkellem dwarhom. Anke fir-rigward ir-rabta bejn il-buro u l-kumitat jiena naqbel li l-kumitati għandhom jagħmlu x-xogħol tagħhom u Meta kont f'postok, għala, jena kont irrabjata, irrabjat li ma kontx namlu xogħol intern tagħna tajjeb u kena nitli fil-komitat, nidibattu, nivvotaw u kena taħdidiet ma' segretarjat, ma' l-koordinatur u rnexxinna nelbu dawk il-problemi permezz ta' dialogu intensiv. Xorta waħda nemmen li għanna nqisu il-regoli ta' proċedura. Jekk ma namlux ix intern tajjeb, ikun hemm inqasijiet. U l-Kumitat Budġetarju irrid jarfa r-responsabiltajiet tiegħu fuq spalleh jekk il-bura ma jagħmilx dan. Naħseb li rridu niksbu bilanċ tajjeb f'dan ir-rigward u nixtieq inżid punt ieħor. Meta nitkellmu dwar is-salari, qatt ma smajt il-membri il jilmentaw dwar il-rata ta' 38.5%. F'ċertu stati membri għanna membri li rridu jħalsu t-taxxi nazjonali fl-imkien ma' taxxa taħt l-istatuti tal-Unjoni Ewropea. Hija taxxa żejda addizzjonali ta' madwar 700 sa' 1000 euro li titħallas aktar u flimkien mal-taxxa eh, Ewropea. U għalhekk nista' nitkellem ma' dawk il-kollegi li ma jridux jerfgħu din ir-responsabilità dan il-peace Iżda meta nitkellmu dwar l-ispejjeż tara ta' fissa li huma kienu parti mill-arranġament ġenerali u semmu ħafna deċiżjonijiet mill-qorti, nemmen li għandna wkoll fl-interess ta' gwaljanza bejn il-membri nqisu li hemm membri li jirrappreżentaw 200,000 votant u hemm oħrajn ħafna membri fil-fatt li għandhom kostitwenzi enormi li ma tantx għandhom nies u hemm oħrajn li jirrappreżentaw miljun ċittadin pereżempju. U għalhekk għamilna r-rata fissa wara kollox, naħseb li għandna qisu dawn l-affarijiet ukoll. Fir-rigward l-ispejjeż ta' vjaġġar, aħna namlu l riservazzjonijiet tagħna eh, fl-uffiċċju u dawn jista' jkunu ta' business jew economy flex flex economy. Ma naħsibx li dan huwa argument. Mhix problema reali għax hemm sitwazzjonijiet fejn għandek bżonn tivvjaġġa business, nkellem ma tasalx Brussell. Hemm numru ta' nies fid-delegazzjonijiet li jitkellmu dwar l-vjaġġar globali din hija importanti għall parlament Ewropew, iżda naħseb li hu iktar interessanti li naraw il-struttura kollha kif inhi, jekk qed ngħidu li l-eżistenza sħiħa tal-Unjoni Ewropea qed tiġi perikolata bħalissa u hekk huwa l-każ, forsi jkun aħjar li inqas membri għattaw il-ħin f'Brussell u minflok għattaw il-ħin fil-kostituenza tagħhom jippruvaw jikkonvinċu liċ ċittadini l-Unjoni Ewropea tagħmel sens. Issa, fir rigward l-estensjoni ta' aktar jiem għal xogħol tal-Parlament, tista' tkun possibilità. Ma tfissirx li bil-forsi rridu nkunu għaw disentu mit-tnej sal-ġemma, iżda nista' nattendi għal ċertu laqgħat u oħrajn le. Forsi ma nkunx libera minn tnejn sal-ħamis, u forsi nideċidi nkun hawn mit sal-ġemma, pereżempju. U għalek kulħadd jista' jagħti il kontribut tiegħu għal dan ir-rigward u bekk nkunu nistgħu nimxu fit-triq tajba. Naħseb li dan huwa hija direzzjoni li għandna nieħdu u għatem xi dettalji li rridu nsolvu. U mbagħad nistgħu nsibu kompromessi. Fl-istess ħin, nemmen li għandna nżommu l-prinċipju ta' proporzjonalità. Grazie. Garriga, trois collègues qui ont déjà... Grazie ħafna. Għaw xi kollegi li diġà tkellmu jixtuq jerġgħu jitkellmu Salvador fil-qosor imma sabiex ikonna ħin sabiex rapporter jagħmlilna l-konklużjonijiet. Salvador. Grazzi ħafna, President, eh, fil-qosor. Nixtieq ngħid li wara laqa dwar il-flus, nista' eh, jkollna laqa dwar it-taxxi kif qed jgħid is-Sur Berger sabiex il-ikunu nistaw normalizzaw il-mod ta' fiġu trattati mill-punto ta vista ta' taxxa il-membri tal-Parlament u verament kunu nistaw nitkellmu fuq il- mod kif qed nibnu l-Ewropa b'mod l-istess. Tlet punti li xtaqtin nitkellem dwarhom jien li smajt matul id-dibattitu l-ewwel net jekk aħna nkunu ktar razzjonali mal-flus minn fuqa għall l-interpretazzjoni se jkollna inqas eh, interpretazzjoni jiena naħseb li nkunu qegħdin nkunu iktar effiċjenti mod ta' kif inqasmu ix-xogħol tal-interpreti aħna naf li li għandek bżon l-interpreti u kol eh, fej mux possibli. Ġifri, kull ma nitolbu aħna li nkunu iktar efficient u nofqu inqas għall-interpreti. Dwar eh, l-expenditure allowance, għanna emendi tajbin, suġġerimenti mux tal-IPP manki tal-gruppi l-oħra għedin naqblu minn il-soċjalisti, il-grupp tal-ħodor, etc. Fuq dan l-emendi huma bilanċjati. Il-proposta ta' sul-potax hija waħda diskriminatorja. Distinzjoni arbitrarja bejn it-tipi ta' differenti ta' li vjaġġar, dawk li vjaġġaw bil-ferroviji jew bil-karozzi ma nsemmuhomx. U lanqas tqis situazzjonijiet personali ta' partikolari għalhekk tiddiskrimina. Il-proposta ġenerali ta' Sur Fernandez hija waħda iktar bilanċjata. Issa l-imblukjar friżar tal-allowances ta' il-daily allowances, minn dak li smajt fil-laqa ta' konċiljazzjoni dal-ħodu, mill-lider se jkun eh, eh, għal bjuro biex jiddeċidi se tkun ir-rata ta' eh, tkabbir ta' dan l-indiċi fl-axar mill ħar għalek huwa sta l-Biro tal-Parlament li jiddeċidi kemm se jkun hemm żieda jekk ovvjament ikollhom sinjal politiku ċar mill-parlament li jkun jixtieqhom jifriżaw jimblukkaw l-allowances il-parlament mbagħad ma jagħtix żieda f'dak il-każ. Jiena hekk fimt l-affarijiet dalodu. Umbagħad fuq il-House of European History u koll dalodu, fil-qata dalodu kienet ħarġet ċara l-pozizjoni em bazi legali li bil-fors kena nirrikorru għalih li ma jitkellem xej jew ma jgħidx li ma jistax ikun hemm il-kow finanzjar dak li jedna huwa li rridu naraw kif se naħdmu fuq dan u anki naraw kif il-Kummissjoni Ewropea tkun tista' wkoll tagħti s-servizza. Aħna smajna li l-ftejn bejn il-Parlament u l-Kummissjoni s-servizzi ħafna drabi jiġu mill-Parlament imma għal din il-dar tal-istorja tal-Ewropa nistgħu nagħmlu bil-maqlub ġifri l-Kummissjoni li tistupplixxi s-servizzi Bekk inkunu qegħdin naslu wkoll għal metodu ta' kofinanzjament. Kofinanzjament li l-gruppi koll qegħdin jaqblu eh, ma' din is-sistema. Se għafaw, sur President, sur porta xandek mm, ċans eh, għal sentenza waħda bil-mikrofonu fil-qosor xtaqt nirrebatti dak li għadu kem għal-sur Berger. Em todas as que foram apresentadas, Li emenda waħda biss mill-emendi kollha li ġew imresqa li għandhom xaqsuma l-istatut tal-membri ta' din il-parlament din hija emenda tiegħi li qed tipproponi li nifriżaw is-salarji. Din l-emenda ovvjament taqa' taħt ir-regola numru 10 li tistipula li li il-paga tal-membru tal-parlament hija 38.5% tas-salarju ta' ehm, imħallef fil-qorti tal-ġustizzja. Issa, kirridu nbidu l-affarijiet, irridu nagħtu aħna sinjal politiku qawwi. Speċjalment jekk irridu li jkun hemm dialogu bejn il-Kummissjoni u l-Kunsill. Jew biex inbidlu dan l-artiklu fl-istatut, jew inkella li naqblu li nifrizaw eh, sal-limitu eh, massimu s-salarji, ceiling massimu. Jista' jkun li nkun qegħdin noqtu xi 40 jew 50 imħallef naħseb dan it-tip ta' ftejm naħseb iktar faċli naslu għalih meta wieħed iqabbel ma' dak li qed jixtieq jagħmel il-Kunsill jbiddel l-artikli fil-Trattat ta' Lisbona proċedura li tista' tieħu xi 30 sena. Ġif mhux qegħdin aħna niftħu xi kaxxa magħluqa hawnhekk, għandna inizjattiva politika li għanda xtaqsama artiklu wieħed biss tal-istatut tal-membri. Ġifiri hemm bżonn ir-rieda politika biss biex nbidlu l-affarijiet. L-affarijiet l-oħra, l-spejjes tal-vjaġġar, l-allowances eh, differenti ovvjament joħorġu pala deċizjoni tal-bjuro. U huwa leġittimu għalek għalina li nejdu, għanna kull dritt nejdu li rridu innaqsu. Innaqsu mux biss fl-operat, imma u kol nishtiqu li innaqsu l-istruttura tal-pagi tagħna stess. Ġifieri nkun qegħdin nagħmlu għażla politika. Surike, għandi mistoqsija. Aħna qegħdin inqisu li se jkun hemm eh, lingwa oħra dal-waqt, Iva. Iva. Ħajmer, ndek 30 sekonda biex t-rispondi sur portax. Mela, nerġa inwissi għal darboħra kontra li immissu l-istatut. Inkunu edin niftħu l-kaxxa ta' Pandora. għanna iktar minn 16.000 persona li jaħdmu mal-istituzzjonijiet Ewropej, ħafna iktar mid-deputati, jekk aħna edin niftħu il-kwistjoni tas salarji b'mod awtomatiku nkunu qegħdin nissottopost nkunu rridu niġġustifikaw aħna eh, l-salarji tagħna Eh, f'ċerti stati ssir u nawguralkom li parti minn dan id-dibattitu tal-budget ikonna kull sena b'dibattitu eh, fuq is-salarji tad-deputati. Xi ħaġa li verament ma tkunx utli. Il-messaġġ li joħroġ xar minn dan id-dibattitu il-messaġġ ewlieni li tawna rapporters huwa li 2.3 fil-mija ta' żieda mhux se tkun possibbli, mhux se tkun faċli u rridu nirrikorru għal xi rata maġika li taqbel ma' dibattitu ġenerali tal-budget. U nista' ngħidilkom li rnexxilna bdejna naħdmu fuq il-tibdil strutturali u hemm bżonn li jkun hemm eh, passi iktar koerenti fil-ġejjieni. Grazzi ħafna. Fuq l-istatut tal-membri, Iva jina naqbel ma Rajmer fuq s-salarji. Ma fil nistaw missuwom dawn li għax għedin eh, nitkellmu fuq statut li mandu xaqsam xej mal-budget, imma jina minix perswas meta nitkellmu fuq l-indexation tal-allowances għax aħna dejjem qed nitkellmu fuq il-prinċipju ta' 38.5% imma l-indexation tal-allowances hija prerogativa tal-Bureau. U aħna niddeċidu skont il-budget lines. Jiena ma minix ċert il-prerogativa tal-Bureau se tiddeċidi l-ammonti ta' dawn il-linji tal-budget. Ek sur President iċċekkja ftit fuq l-affarijiet, fuq is-salari qegħdin naqblu, ma fuq l-indexation mhux qegħdin naqblu. Hemm bżonn niddiskutu dawn l-affarijiet għax għanna numru ta' emendi li jitolbu koll frizar tal-allowances fil-grupp tagħna kull allowance aħna rridu li nifrizaw. Għalek rridu nkunu nafu eh, sa fejn tasal is-setta tagħna bħala kumitat jiena naħseb li hemm differenza bejn l salarju l-indexation tal-allowances aħna ovvjament eh, niċċekkjaw dawn l-affarijiet. Senjur Andrea Sen. Sorry, I arrived. Grazzi, uh, President. Uh, skużani tal-li wasal tard, kont fil-konferenza tal-Presidenti. Għamina sentenni dak li jgħed fil-laqqa tal-konċiljazzjoni mal-buro, dal-ħodu tlabna l-buro għal xi studji, xi stħarriġ dwar xi oqsma ta' spiża, jiġifieri fejn għandna bżonn ta' iżjed ehm, impjegati minħabba trattat ta' Lisbona u oħrajn li fej qatt ma kellna stħarriġ jew valutazzjoni hemm xnejat li l-istatut il-ġdid qed jirrappreżenta iżjed ehm, spejjeż fir-rigward tal-vjaġġar m'għandniex evalwazzjoni ta' dan u naħseb li huwa fondamentali biex tagħmel biex tkun taf ta' kollu biex tkun taf fejn tista' taqta' tnaqqas l-ispejjeż. Jiena naqbel eh, ma' dak li ntqal mill-legalità jew le tal-ifriżar tal-allowances għalija dan m'għandux xi qasam mal-legalità jew le. Issa mitrat mis-servizzi legali li eh, inatanna l-biraħ u ma jajdu illi il-bicċa kbira tal-allowances tas salari u ma taħt eh, imdaħlin fil-liġijiet un bat punt importanti ħafna fil rigward tal-European History House. Ġi propost mill-Segretarju Ġenerali illi fil-bazi legali l-ġdida li jina smajt fuqa biss il-bira, nistaw nistabilixxu dan, is il-servizz um, mal-Komissjoni jina minni xed nara bħala bħala soluzzjoni għax il-Komissjoni se tħallas, il-Komissjoni Ewropea se tħallas minn flokna. Hawnhekk qed nitkellmu dwar il-frankar għal-budget Ewropew sħiħ għalhekk dan il-qbil mhuwiex soluzzjoni għalija. Grazzi. Grazzi. Qed nitkellmu fuq lettra eh, mill-kumitat eh, legali, mhux mis-servizz legali. Em, mela, kollegi, nofsinhar. Xi erba' minuti oħra il-reġim tal-interpretazzjoni se jinbidel għax morru fil-laqa tal-koordinaturi. Għalek, nisaqsi rapporter fuq dan l-abbozz tal-budget ta' sena d-dihla wara il-laqa tal-konċiljazzjoni u anki il-prezentazzjoni tal-konklużjonijiet li aħna għamilna, kena dibattitu verament eh, tajjeb. Inti tixtieq li tagħmel konklużjoni issa jew kellha forsi tippreferi li ngħaddu għal tal-koordinaturi Ġifiri, minn nofsinhar sassatej ikonna inqas interpreti fis-sens li inqas lingwi għalek nitlob il-daw kolla li ma jattendux il-laqa tal-koordinaturi li jitilqu mis-sala u nerġaw inkomplu b'dan il-format fit-tlieta. Grazzi ħafna.